Good afternoon, colleagues. Um, if there are no objections. Warna f-senari tajjeb, kollegi, u ekk ma li għandu oġġezzjoni dwar l-agenda inqisu għalija adottata. Ħanajdu l-konftit dwar l-arranġamenti għal-lingwi. Aħna mannix l-lum interpretazzjoni bil-Danis, bil-Kroat u l-Irlandis. Issa, il-rapporter għall-opinjoni il-Sinjura Aġeja tal-EFDD ġiet innominata rapportera l-opinjoni għall regolament emendenti fuq il-Europe Euratom. Dik hija l-unika rakkomandazzjoni li għandna llum u eh, il-Kumitat irid japprova din ir-rakkomandazzjoni u hekk u. Mela se ngħaddu għal punt tlieta, kollegi. Għandna mana il-direttur ġenerali ta' DG Home. Kena diskussjonijiet il-ġimma li għaddiet u il-mistoqsija orali ta' Sir Dupre u il-rapport tal-SIS illi sema il-ġimma li għaddiet illi għajem kustjonijiet importanti fu il-bazijiet ta' data l-interoperabilità tagħhom li huma punti essenzjali u importanti ħafna għal-membri kemm il-darba jena Eh, semmejt il-fat li aħna sen semmu u sen nitkelmu fuqhom dawn aktar fid-dettall mal-kollega tagħna Mattajas Reuter. Mela ħalli nistednu wissa jgħidilna xamel il-grupp ta' livello li ta' esperti fuq dan is-suġġett fuq l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni. Dan il-grupp imbeda mill- Sur Rutte wara komunikazzjoni fuq sistemi ta' informazzjoni li huma aktar b'saħħithom u intelligenti fir rigward ta' sigurtà fuq il-frontieri nhar is sitta ta' April fuq ir-roadmap għall iskambju ta' informazzjoni u l-interoperabilità approvata mill-Kunsill ġustizzja u intern tal-10 ta' ġunju sissa eh, dan il-grupp il-taqa darbtejn u l-grupp eh, jaħdem fuq kwestjonijiet importanti u sensittivi Jena nilqa l-isforzi illi għamlet il-Kommissjoni biex tiddiskuti dawn is-sistemi u tidentifika in-nuqqasijiet li hemm huwa importanti li niżguraw l-użu ta' dawn is-sistemi eżistenti mill-istati membri kollha fejn hemm ħafna fil-fatt nuqqasijiet kien hawn xi membri illi xtaqgħu jkunu preżenti imma ma' Eh, setawx għaw study day eh, li qed issir fi Bruġ illum għalhekk hemm nies illi qalu li xtaqu ikunu għaw imma ma setawx għaw xi membri li jissa waslu u eh, ħalli nistennew ftit momenti qabel ma nibdew mela Matajas grazzi ħafna tal-li ġejt u nisimaw issa dak li għandek xtajdin. Grazzi ħafna, um, President. Għalija huwa pjaċir kbir illi nkun hawnhekk bħassoltu naħseb illi din hija l-ewwel darba li qed eh, nitkellem fuq da suġġett għax is-soltu nitkellem fuq affarijiet differenti. Ha, niprofa natikom ideja ġenerali tal-grupp ta' livell oli li jien għandi il-pjaċir il-li meċxieħ Eh, mhux jiena waqqaftu l-grupp għaliex kienet fil-fatt il-Kummissjoni li ħadet dik il deċiżjoni eh, Mbagħad eh, saqsewni kriċ kun il-President ta' dan il-grupp. L-ambizzjoni ta' dan il-grupp hija li jikkontribwixxi għal viżjoni strateġika għal kif il-ġestjoni u l-użu ta' data kemm għal ġestjoni tal-frontieri u s-sigurtà biex da xogħol isir iktar effiċjenti u effettiv u anki biex jidentifikaw soluzzjonijiet sabiex itejbu dak li hemm diġà meta il kummissjoni għalet li kienet se twaqqaf dan il-grupp ta' livelloli, jina ħsibt li kien se jkun hemm xi ħamsa jew sitt volontira. Imma sa frattant dan il-grupp sar kważi ikbar mill-Komitat Libe għaliex hemm ħafna parteċipanti huwa għagrupp kbir ħafna għaliex l-istati membri kollha qegħdin jibgħatu rappresentanti tagħhom biex jipparteċipaw fil-grupp hemm l-aġenziji li jkoll huma rrappreżentati. L-Europol, EU Lisa, il-Frontex. Imma koll il eurojust u l fra Aħna rajna wkoll illi il dan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew ukoll huwa per permezz tal-membri tas-segretarjat li huma osservaturi u minn l-aħħar darba li tqajna law jena zgurajt eh, illi il-supervizur tal-protezzjoni tad data Ewropea ikkun prezenti u koll. sabiex id-diskussjoni tagħna jkollhom l-iktar bażi wiesa possibbli il-Kommissjoni ħasset li kien hemm bżonn li jitwaqqaf dan il-grupp. Għaliex kien hemm ħafna nis li għallu li il-mod kif aħna neġestixxu id-data fuq livell tal-Unjoni Ewropea irridu nerġaw nirrevedu ftit l-istruttura sabiex nkunu nistaw niprevjenu it-teddidiet terroristiċi. Kienem ħafna kritika dwar il-ġestjoni tal-katini tal-informazzjoni kemm bejn l-istati membri kif ukoll l-aġenziji kemm fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-ġestjoni tal-frontieri. U għalhekk il-grupp twaqqaf u jaħdem għabbażi ta' dawn il-prinċipji l-ewwel net nemnu li s-sistemi tal-informazzjoni għandhom jikkomplementaw il-xurxin, mandu isir xogħol doppju u eh, jekk qed isir xi xogħol doppju rridu naraw kif se nagħmlu biex is-sitwazzjoni eh, tinbidel u rridu wkoll nidentifikaw in nuqasijiet Irridu nadottaw approċ modulari namlu użu sħiħ tal-sviluppi teknoloġiċi u niblu fuq prinċipji uh, eh, pal per eżempju privacy by design. Meta nħarsu lejn daw sistemi tal-informazzjoni irridu nisguraw li ikunem rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali kemm għal ċittadini Ewropej u anke għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. U irridu naraw kif nistaw namlu dawn is-sistemi interkonnessi u interoperabli. Jekk ikun possibbli u mixtieq għandu jkun possibbli wkoll illi t-tfittxija f'dawn is-sistemi tkun tista' issir aktar faċilment milli tista' ssir bħalissa Issa, jiena suppost qed inkellimkom fuq uh, kif huma l-affarijiet bħalissa. U eh, ħajkolli uh, eh, uh, forsi diżappuntakom daqsxejn għaliex irrit ngħid illi għadna fil-bidu tal-ħidma tagħna u nittama illi wara il-laqa li jmiss tal-grupp illi nkunu f'pożizzjoni aħjar biex eh, natukum forsi aktar informazzjoni se Julian King se jiġi fit-8 ta' novembru jilta' amana u qed interess qawwi eh, f'dan il-grupp u wkoll se jkun eh, se jkollu l-opportunità jgħidilkom x'jaħseb dwar kif huma sejrin l-affarijiet imma biex najtek bħalissa dak li aħna ikkonċentrajna fuq u sissa Dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol ta' dan il-grupp ta' livelloli immanka s-sottogruppi li waqafna kien l-identifikazzjoni eh, ta' l-użu ta' sistemi eżistenti. Sistemi eżistenti fejn naħseb li l-koll nistaw najdu illi mux dejjem qegħdin jissodisfaw l-istennijiet tagħna f'termini ta' implementazzjoni sħiħa min qed eh, jittieħdu passi kontra tiegħu rridu eżattament nifmu x'inhu għaddej. Essenzjalment aħna et nitkelmu dwar tlet sistemi esistenti jew erba jiġifieri il-VRS, l-SIS u il-Eurodac. Imma bħalissa għaddejjem il-proċess ta' negozjati u il-bidla tal-Eurodac eh, forse qed noħluqu sistema ta' tħul uħru, ħruġ entry exit system u forsi f'qasir żmien ikunu qed niddiskutu wkoll l-ETIAS li hija tip ta' esta Ewropea. U naħseb illi huwa l waqt li nħarsu lejn is-sistemi eżistenti l-użu li qed isir minnhom jew l-użu li mhux qed isir minnhom, nidentifikaw in-nuqqasijiet umbat illi eh, naħsbu u kol dwar il-sistemi l-oħrajn. Mella kif għattilkom, aħna waqqafna tlet sottogruppi, wieħed li qed eh, iħarresejn is-sistemi eżistenti, ieħor li ħarresejn is-sistemi ġodda u sottogrupp illi eh, jistudja l-interoperabilità tagħhom dawn is sottogruppi jirreportaw l-grupp ta' livelloli u waħna nirrapportaw l-ura lilom. Issa, fuq l-interoperabilità, l-esperti ta' sottogrupp diġa kellhom diskussjonijiet fuq eh, l-interkonnettività ta' sistemi ta' informazzjoni, diskussjonijiet li ta' ħafna frott u anki fuq il-format tal-universal messaging u servizzi ta' tqabbil komuni biometriċi. Dan kienu diskussjonijiet miftuħa huma maħsuba biex issaħħu il-kooperazzjoni pero dejjem iżommu u dimajnijom il-limiti illi jemmu anki il-protezzjoni tal-privatezza tal-ċittadini. Wis probabli f'Diċembru nkunu nistaw niġu niprezentalkom rapport intermedjarju li huwa forsi se jkun fi ħafna ta' informazzjoni minn dak li nista' nagħtikom issa fuq ix-xogħol li qed jagħmel dan il-grupp ta' livelloli. L-ideja hija li sar rebbija li miss il-grupp ta' livelloli jiffinalizza il-rapport tiegħu u mbagħad għabbażi tal-sejbiet tagħhom nkunu nistgħu noħorġu b'xi rakkomandazzjonijiet dwar proposti leġislattivi tal-futur, tafu li palissa qegħdin in faslu proposti leġislattivi eh, għal dak li għandu xaqsam li u liza. U dan jaħbat ukoll mal-rapport finali tal-grupp tal-livelloli. Kif għattilkom bħalissa qed isir ħafna xogħol jiena fil-fatt ħerqan li nisma' dak li għandkom xtajdu intom, forsi xi tħassib li għandkom, xi mistoqsijiet, nittama li nkun nistantikkom xi tweġibiet. Imma nkunu nistaw verament niddiskutu s-sustanza tal-rizultati tal miksuba man man illi ikompli xol għalek ni għafawnek għalissa. Grazzi, Sur President. Grazzi, ħafna, Matthias. Mela, inti għattinna xinu xinu ma l-anijiet ta' dan il-grupp u għattinna li se terġa tiġi tkellimna fil-rebbija u ġej il-Komissarju King eh, jiddiskuti maħna fit-8 ta' novembru. Mela, ħalli nibda billi nati il-mikrofonu l-kollegi, Sur Kowejo, illi kien eh, u għal-ex rapporter fuq l-SIS 2. Sur Kowejo, grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sur Rut, tal-li ġejt tilta' amana, għandi ħafna mistoqsijiet Mela, l ewwel net, il ġimali li għaddiet il-president tal-grupp ta' supervizjoni u koordinazzjoni tal-SIS tu għalet li huma kienux parti mill-grupp tal-livell loli issa meta wieħed iqis l-arfin espert u l-arfin operattiv illi għandhom minħabba l-kuntatti li għandhom mal-autoritajiet nazzjonali għal protezzjoni ta' data jina nistaqsi għalfejn dawn mumiex parti mill-grupp ta' livelloli. It-tieni mistoqsija l-interoperabilità u s-single search interface u ma' żewġ affarijiet differenti. Madana kollu jistaw jindirizzaw l-istess tħassib u joħolqu jew waslu għal użu aktar effettiv ta' sistemi eżistenti. Fil-laqa tal-20 ta' Lulju, il-sottogrupp fuq is-sistemi eżistenti għal li ħafna stati membri kienu diġa qegħdin jużaw eh, search interface waħda ma tasbux jkun aħjar iktar kost effiċjenti u forsi iktar jirrispetta l-protezzjoni tad data li kieku l-Unjoni Ewropea tadotta dan l-istess approċ. Umbat it-tielet mistoqsija fl-istess laqa intqal illi kontrolli mandatorji ta' ċittadini li mhumiex Ewropej mhumiex qegħdin isiru. Tistgħu ittuna ftit iktar informazzjoni dwar dan u bad żewġ mistoqsijiet fuq l-SIS 2. Jiena naħseb illi xi ħaġa li tħassibna li ħames stati membri eh, um, jibatu aktar minn nofs l-allerti u bejn 70 u 90 fil-mija ta' data fil-VIS edha tintbat mill-istess ħames stati membri. Tistaw forsi tajdunna għalfejn dan jgħat jiġri l-aħħar mis-soqsija l-SIS 2 suppost eh, jispiċċaw il-revizjoni ta' nofs il-terminu mbagħad għandu jkun hemm xi follow-up. Issa, ix-xogħol tal-grupp tal-livelloli kif se jinforma din il-proposta jew mhux se jinforma din il-proposta. Grazzi ħafna Sur Dupre. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi Sur Rute għall-informazzjoni li tajtna. li hija informazzjoni ftit li xejn għaliex fil-fatt eh, dan il-grupp milux li twaqqaf u ovvjament huwa grupp bżonjus ħafna fil-fema tiegħi missu twaqqaf ferm aktar kmini jiena dan dana xtaqt ngħidu għaliex fil kumitat tagħna aħna kemm il-darba għadna illi hemm bżonn ta' interoperabilità bejn is-sistemi differenti. Jien għandi mistoqsija fuq il-kalendarju tagħkom. Inti għat illi intom se jkoll se toħorġu l-ewwel rapport f'Diċembru. Ma hemm xi proposti illi diġa qed jiġu eh, studjati hawnhekk fil-kumitat tagħna diġà ġew ippreżentati pereżempju l-Eurodac il-sistema ta' tħul u ħruġ l-entry exit system u fil-femma tiegħi hemm diġà il-problema ta' interoperabilità bejn dawn iż-żewġ sistemi. Antikom eżempju. Jiena naħseb illi il-grupp ta'kom għandu jħaffef daqxejn għaliex skont ma jiġi deċiż issa se jkun hemm affarijiet li se jkunu possibbli jew impossibbli u bat eventwalment se jkollna inbidlu il-mekkaniżmu jekk ma nkunux ħadna deċiżjonijiet xierqa f'waqthom. Per eżempju, fuq Eurodac u l-Entry Exit System. L-Entry Exit System għal ċittadini kollha minn pajjiżi terzi eh, tiċċekkja il-marki ta' swaba tagħhom u il-ritratti tagħhom insomma kull darba li jidħlu u joħorġu. Issa jekk dawn in-nies ma joħorġux Eh, malajr jew fil-ħin biex najtek mill-pajjiż ikun qegħdin hemmhekk mod illegali. U fil-proposta Euro dak qed li l-Istati Membri minn issa l qoddim irridu jdaħlu fil-data bank ta' Euro dak il-persuni li jinsabu qegħdin joqogħdu fit territor b'mod illegali. U m'hemmx interoperabilità bejn is-sistema entry exit u Eurodac. Għalhekk jiena nistaqsi għallu mela x'jiswa da kollu se tagħmlu bil-jura dak se tkun di eh, tip ta' librerija ta' katalogi fuq nies li qegħdin fit-territorju Ewropew eh, illegalment. Eh, jekk mhux l-interoperabilità da kollu qed isir għal xejn. U għanna bżonna il-lejla qabelada għalix dan il-proposti aħna se neżaminawhom u dal-waqt naslu fil-fazi ta' approvazzjoni ta' dokumenti, eccetera, eccetera Għallek, mela, għanna għalfejn minn tamx edin tatu priorità għal daw l-affarijiet fid-daw tal-eżempju li għadni kif tajtkom. Mrs. Sippel, please. Signor Sippel. Grazzi, Survite. Grazzi tal-li ġejta unnek fost tal-lum. Biex tkellimna fuq dan il-rapport. Mr. Koelio tiġa qal illi il-grupp ta' protezzjoni ta' dejta ovvjament parti mill-grupp ta' livello li forsi se tkun daqs iżjed speċifiku dwar dan inti għat illi irrid ikun hemm ħafna nies fl-HLWG issa hemm imma min huma dawn mhux isemhom ikun jom imma minn fejn ġejjin daw u kif dan kollu huma mbagħad rifless fis-sottogruppi illi semmejt inti xinija l-istruttura organizzattiva minnu responsabli minn xiex. bis gruppi u koll fuq għandi mistoqsija oħra. Inti għat li trid tevita li kunem xogħol li jsir doppju. U rrid ukoll tidentifika ċertu nuqqasijiet li ikunem fid-data. Issa, Dawn is-sottogruppi ħajkun għadin jiddiskutu allura sistemi eżistenti, iġifir bil-fors xi tip ta' duplikazzjoni ħajkun hemm anki eh, noqasijiet li jiġu identifikati. Għadha għadin nitkellmu dwar sistema ġdida illi ħa twassal għal iktar duplikazzjoni iżjed noqasijiet. Nixtieq nkun naf dawn il-gruppi eżattament kif qegħdin jaħdmu, kemm qegħdin jaħdmu b'mort parallel, kemm hemm skambju ta' informazzjoni għaddejja bejn dawn il-gruppi. Dwar l-interoperabilità, eżattament xi tridu tgħidu biha. Id-data banks individwali huma strutturati b'tali mod li jikkumplimentaw il-xulxin, jew inkella għandhom ikunu interkonnessi internament. Iġifri kollok autoritajiet tal-pulizija, autoritajiet oħrajn illi jistaw jaraw xem f'data banks oħrajn u xħajkunu l-limitazzjonijiet ta' ċess f'dak il-kas. Dawn il-data banks kolla jistaw um, jikomunikaw bejnietom ħajkun hemm lingwi differenti użati per eżempju anke fir rigward tal-proċessar tad-data. Jekk ngħidu aħna għandek il xi ħadd li huwa awtorizzat li jkollu sistema eh, f'sistem, eh, jkollhom aċċess għal sistema, il-qoddim ħajkollhom aċċess għal Eurodac u sistemi oħrajn li attwalment m'għandhomx aċċess għalihom. Aħna għan ċertu prinċipji li jdu nżommu magħhom sewa ġifir dejta li niġbru irdu nużawa bl-aktar mod ekonomiku u tittinġabar għal raġuni speċifika. Hemm problema oħra mbagħad li qed nara viżavi l-interoperabilità. Nixtieq ifakkarkom fid-diffikultajiet li kellna. Bis-sistem individwali bħassis u l-vis. Aħna jekk ħanerġaw jerġa' inkomplu nżidu iżjed data banks, mhux ħankomplu nżidu il-problemi, daw ħanamluhom kollha bħala parti minn sistema waħda ħajkunu kollha interoperabbli u fiex wasaltu allura fix-xogħol hawnhekk. Issa dan rapport li nġaw ħriġtu, x'rapportu huwa rapport kważi fidali, huwa rapport interim x'inhu? U dan rapport kif ħajjejna sabiex nużaw iżjed data banks um, li jeżistu fis-sistema u li jaħdmu flimkien. Is-Sinjura Entivelt, grazzi President. Jiena fil-prinċipju favur illi ikun hemm interkonnessjoni ta' databases illi jkollhom informazzjoni meħtieġa biex inżommu ċittadini tagħna siguri. Iżda għandi xi dubji L-ewwel nett. L-ewwel mistoqsija tiegħi nixtieq indirizzan li mhux lis sorjuta imma li nfusna aħna ma nsibx dak li qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk huwa fil-fatt eżerċizzju tekniku amministrattiv dan huwa eżerċizzju politiku u allura fej għadin in-nies għalfejn inħallu l-affarijiet fid-dejn il-ħaddiema tal-gvern ximkien wara xi uffiċċju magħluq. Dina ma nistaw aħna naraw biss bħala kwestjoni teknika amministrattiva, din hija kwestjoni politika dal-iżbal tiġa minniħ fuq smoħrajn. Issa wasal il-waqt li din il-ħagġa ntelewha fuq livell politiku għoli, imma din ir-responsabilità tagħna. Sulute, li lek xtaqt insaqsik eżattament x'inhu illi jkun interkonness semmejt il-nad ħafna databases imma mhuwiex ċar għalija eżattament x'ħa ikun konness ma' xiex jekk mhix biss databases Ewropej, jekk inti xħat taħdmu kollha bażi ta' databases nazzjonali ġimgħa li għaddiet rajt dokument li għandu x'jaqsam mal-revizjoni tal-kodiċi tal-frontieri Schengen fil-gwar tal-databases nazzjonali u bajt imberħa meta nara xem u kif ħajkunu interkonnessi u kif jintużaw u din il-kwistjoni ta' single search interface, ġifiri. Dan kollu, kif innu relatat ma' databases Ewropej, għaliex aħna unnek fuq dak li qed nitkellmu fuq u nerġa' ngħidha, mhix kwistjoni teknika biss. Il-problema illi għanna i illi databases mumiex Eh, mimlijin kif suppost, ma mux għet dużaw kif suppost, mux għet jiġu konsultati kif suppost, kif għal sur kolju fil-fat, eh, kif jista' jkun illi għandek erba sati membri toddon fuq it waħda illi huma responsabbli minn nofs il ħitz kolla illi għandna. Kif jista' inti jista' jkollok id-databases kollha tad-dinja jekk ma jkollhomx l-informazzjoni meħtieġa. X'inhu l-iskop? Allura li kollok dal-interkonnessjoni kollha għaddejja jekk id-databases mhumiex kif suppost. U naħseb l aħħar net jitnoqdu xejn attenti wkoll li qisu ehm, nimmaġinaw li t-teknoloġija għandha xi tip ta' seta kważi kważi mitika. It-teknoloġija hija biss mezz u jekk ma nużawx sew xorta ma tkunx qed tagħmel ix-xogħol tagħha wara l-attakki ta' New York kienem dina jisu kampanja biex kunem iktar um, arfin fuq teknoloġija total information awareness. Jina nistamendi raġ bezzani. U Isu dar li qed li qed nagħmlu hawnhekk issa qed inħoss li isu bil-mos il-mos qed joħodna lejn għat total information awareness nixtieq inkun naf jekk dan huwiex il-każ. Grazzi ħafna. Il-kollega li mess. Grazzi ħafna s-surruta ta' rapport issa nistennew ir-rapport finali. Fil-fatt Jiena kolli najt li naqbel perfettament ma' Sofia Entfeld, kwistjoni mhijiex biss kwistjoni komplikata fuq livell tekniku u amministrattiv, imma hija wkoll kwistjoni politika, kwistjoni ta' poter u kontroll fuq dak il-poter. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi l-ewwel net. Jekk intom intom x'tiġa qed taħdmu fuq xi tip ta' qatt leġislattiv, xi statut, xi ħaġa biex niddiskutu dawn ir-regoli u proċeduri kollha u kif dawn huma kompatibbli ma' prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta tagħna. Importanti illi noqogħdu attenti għall-irqaqat dak li ikollna jrid ikun xi ħaġa li nistgħu nikkontrollawha u nistgħu niddiskutuha hawnhekk. U iva, il-kwistjoni tal-interoperabilità diffiċli ħafna, komplikata, immens. Xtaqt nistaqsi fil-fatt propju fuq l-interoperabilità bejn id-databases nazzjonali u dawk Ewropej. Jien ġejja minn pajjiż fejn id-databases nazzjonali huma użati bl-aktar mod kontrollat. Jekk ikun hemm xi tip ta' użu ħażin ta' dawn id-databases jittieħdu l-passi kien hemm ukoll uffiċjali tal-Polizija li tkaċċew għax inqabdu jintużaw dawn id-databases għal raġunijiet per eżempju personali, imma f'stati membri oħra l-istess ħaġa jiġri jista' jkollna xi tina xi idea permezz tar-rapporti tagħkom x'jiġri kif fil fuq livell nazzjonali kif jintużaw dawn id-databases. Jina minn pajjiżi smajt li teżisti l-biża' illi tant teżisti differenza minn pajjiż għal ieħor illi l-interkonnessjoni jaf twassal l iktar problemi minn li soluzzjonijiet. U l-armonizzazzjoni tal-metadata, per eżempju, bejn id-databases nazzjonali x'minna? Ovvjament, il-bicċa xogħol li għandna qudiemna hija normi anki mill-aspett tekniku. U min qed jagħmlu da xogħol? Min min unkarigat minn dan kollu hemm xi kumpaniji privati? Min qed jagħmlu da xogħol? X'inhi l-proċedura? Qed tagħmlu pereżempju xi tip ta' analiżi sistemika qegħdin toħolqu xi tip ta' termini ta' referenza sabiex ir-riżultati tassew ikunu jistgħu jikkorrispondu mal-aspettattivi. Napprezza kieku tispjega li daqsxejn x'qed jiġri ma jiġrix, u mbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħi. Hija dwar il-privacy by design għattinna li għal-qalbek ħafna dil-ħagġa. Issa, x'għandek f'moħħok inti? Għandek xi pjan diġà? Xi tittajt bija eżattament dina xi tittajt bija dal-arranġament ta' privacy by design? Forsi t-satina xi idea. Grazzi Marju, issa. Is-Sinjura Anna Gomes l-aħħar kellima. Thank you as well, Mr. Grazzi ħafna surju tal-li ġejt għawnek fosna. Issa. Mill-li nista' nifhem meta inti titkellem dwar l-interoperabilità m'intix biss titkellem dwar aċċess għad-database imma wkoll interoperabilità ta' l-apparat illi jippermettu l-aċċess database Issa f'dan ir-rigward fejn WG fil-fatt kien qed jagħmel xi tip ta' kontroll biex jara jekk dana u stiġa qed jiġri ġo l-istati membri, ġi mux bej l-istati membri biss, imma anke fl-istess stat membru bej l-autoritajiet differenzi tal-infurzar eh, tal-liġi u tal frontiri Ħagġoħra, il-ċibersigurta. Ovvjament, din hija ħaġa importantissima ħsib tifuqha speċjalment meta jiġi mbagħad għall-iskambju tad-data. It-tielet mistoqsija L-interoperabilità ta' dawn id-databases jinkludi wkoll skambju ta' data fuq source importanti ta' um, programmi ta' investituri ta' Golden Visas, n-nies li jistaw jiġu u jmorru jiġibu ċittadinanza jisu xejn mi xejn. Jew għadin naħsbu bis fuq il-foqra unek, dawk bis jinkwatawna. Eh, n-nis li ħat ma għandhom min jiprotegġijom. L-aħħar ħaġa, inti semmit l-ETS bħala sistema jisu esta Ewropea. Imma PNR tagħna li l-istati membri tagħna għamlu dila kollha fuqha isu xi soluzzjoni maġika kontra terrorizmu dina ma ma tapplikax għal per eżempju ajruplani privati. Għalla xieġri eh, b'daw l-ajruplani privati bis-sidin tagħhom li jistgħu jkunu valuti mhux hekk? Jitraffikaw flejjes xu xinu? forsi anki jgħinu terrorizmu, min qed jikkontrollhom il-daw. U min qiegħed jgħaddi eh, u jgħamil skambju ta' dejta fuqhom daw. Grazie Sofija malajr malajr, Iva mistoqsija malajr għax smajt minix ċerta għanzi jek smajċ dwar l-tħubija ta' kumitat u ir-wol ta' kumpaniji illi ħajkunu għadin jgħatu l-informazzjoni materjal. Ħajkonna lista jekk joġbok ta' kumpaniji li ġew konsultati. Għax dana jistaw ikunu eventualment dawk il-kumpaniji li eventualment ikunu kwalifikati biex jitwaqaf din is-sistema, forsi tista' tgħaddilna din il-lista. Mattias, insi semmelt il-rapport tal-HLWG. Tista' tgħidilna meta ħajkonna l-evalwazzjoni ta' s snejn jekk jogħġbok Għabel ma twiġġeb il-mistoqsijiet. Iva jekk li għal prova wieġeb Xuħut minn mistoqsijiet li saru fejn m'għandix tweġiba issa nittama li kun nista' ngħaddilkom dal-waqt. Fuq L-aħħar mistoqsija, punt fatwali, aħna bħalissa d-dajjim il-proċess biex fil-Kummissjoni namlu dina l-evalwazzjoni tal-SIS2, ġifiri bħalissa rapport qed jitfassal fi DGs nittamaw li ma jdumx ma jkunu ippubblikat. Ovvjament għat għanna ċertu konsultazzjonijiet interni li qegħdin isiru iżda l-pjan hemmhekk Ippermetti li forsi niskellem daqsxejn b'mod ġenerali iżda fl-istess waqt nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom jidilkom li l-mistoqsijiet kollha wrew kemm huwa fil-fatt importanti li jitwaqaf dan il-grupp. Is-suġġibri għala fil-fatt dil-ħaġa kien ikun ħafna ħjar kieku fil-fatt dal-grupp twaqqaf qabel. Sa ċertu punt, matul is-snin aħna konna qegħdin naħdmu fuq sistemi ta' IT differenti, ġifiri, qed niskella mhux biss sempliċement f'dak li jirrigwardjaw li konna għadinna taħdmu intom fuq għamnek fil-Komitat Libe. Biex jirġa bis-Sinjura Endfeld l-aħħar mistoqsija li għamlet, aħna sissa le ma rikorrejna ntleb da kumpanija għadin nużaw li disa għal l-arfin espert tekniku. Ġveri insaqsi lilhom mbagħad jekk mhix kienu għadin jitolbu għall-informazzjoni minn kumpaniji. Dan huwa proċess immexxi minn l-Istati Membri u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Maħniex qegħdin nippruvaw namlu affarijiet oħrajn illi forsi intom il-mistoqsijiet illi għamiltom donni donnu għedin timplikaw li kien ikun aħjar kiku għamilna hekk ma kien ikun ovvjament eżerċizzju ħafna iktar diffiċli għalina. Ħadd isimgħu wkoll x'għandu jgħid s sur Julian King fil-Novembru dwar dan ħajkolna rapport interim f'Diċembru u rapport finali għal ħabta ta' April Mejju Ma nistax inwetkom però li dan ir-rapport ħajkun qiegħed iwieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħkom. Anzi probabbli ħajkonna aktar mistoqsijiet bis-saħħa tiegħu imma imbagħad ikollna diskussjoni ħafna aktar iffukata. Aħjar tard mill qatt. Ma nistax ngħid li din ħadd tkun il-konklużjoni tal-grupp, sinjura, il-sistema tal-Estonja li l-impressjonatni tas-sew għax jista' jkollok interoperabilità, interkonnettività u fl-istess waqt livell tanto li ta' protezzjoni tad-data. Iżda jina naf u koll illi ma tintaħa taħdem b'mod transkonfinali bejn per eżempju l-Estonja u l-Finlandja l-affarijiet hemmhekk ħasiru aktar diffiċli. Għaliex intom fl-Estonja għandkom um, tirreġistraw kull użu ta' data tkunu tafu eżatt għax um, ħat intuża, min qed jintuża, min qed juża xiex, għal xiex. U fl-istess waqt għandkom aċċessibil ta' ħafna iktar eh, għolja uh, ta' data, għaz biss għandkom son li tippuljaw id-data. Prova ma naħsibx jew ma nafx aħjar jekk dan se jaħdem anke fuq livell transkonfenali. Sur Coelho, il-grupp huwa bażikament magħmul mill-istati membri. U għalek il-grupp ta' livello li ta' koordinazzjoni tal sas jista' jkun rappreżentat iżda mhuwiex parti mill-grupp as Forsi dan kien żball, forsi għandhom ikunu hemm imma l-idea fil-prinċipju kienet illi ikunu l-istati membri illi jibbatu l-nis tagħhom biex ikunu parti minn dal grupp. is sinjura Sippel. is sinjura Sippel idir li semmiet id-dimensjoni politika jew Sinjora Entfeld. Imma fuq il- dimensjoni politika għanna roadmap ta' prezenza eh, olandiza illi kiena ġiti prezentata u diskutew għal-ministri. U dan huwa element addizzjonali illi aħna ħankunu qegħdin nikkonsidraw fil-grupp naqbel perfettament miegħek dan il-grupp m'għandux id-dimensjoni politika illi f'xi stadju jew ieħor ħa ikolna bżonn biex ikun jista' jkollha din id-diskussjoni kif suppost. Imma mhux aħjar hekk milli ma nagħmlu xejn. Ġifidi kija ħet weġiba li nistantik minkejja li naf li forsi mhijiex sodisfaċenti għal kollox. Imbagħad kellna mistoqsija fuq single search interface. Dina naħseb kienet waħda mill-elementi illi ħarġu minn dana il-grupp illi kważi kull stat membru għandu single search interface. Imma dak li fisser li għanna 28 single search interface li mhumiex kompatibbli bejnietom u mhux neċessarjament maħsuba biex jaħdmu fuq databanks Ewropej. Ovvjament issa din rridu nikkunsidrawha mhux abbażi tal-li llum il-ġurnata meta dak li qegħdin nistennew li ħajkollna il-qoddim. Ġifieri niżviluppaw approċċ li jkollna single face single search interface u nisamaw li tal-aħħar tas-sena jkollna wkoll xi idea dwar kif dan jista' jsir. Iva, Sur Dupre ħagġa skomda daqxejn illi qegħdin ninnegozjaw it-test legali fl-istess waqt għandna l-grupp illi ħajuħroċ bir-rapport finali tiegħu f'April Mejju. Fil-waqt li aħna rridu naraw xinu ma' negozjati li għaddejjin attualment, għalhekk aħna qegħdin niffukaw. Sabiex, id-darba li miss li ħajltaqa' l-grupp fl-aħħar ta' Novembru, Ndir ta' dawn il sistemi differenzi kollha naraw jekk u x'qed naħdmu fuq il-juro dak fuq is-sistema ta' l uħruċ Fil-grupp aħna wkoll konna ddiskutejna l-istruttura potenzjali li kolla sistema ATS u b'xi mod narax nistaw ngħidu minn din id-diskussjoni u xista joħroġ bħala propost imbagħad tal-ħabta ta' Novembru. Is-sottogruppi kif dawna huma magħmula dawn huma bażikament l-istess nies li qegħdin f'HLWG imma li offrew ukoll li jieħdu sem fi sottogruppi. għandek tipi differenti ta' rappresentanti, għandek n-nies li ġejjin um, fuq livell ta' espert, nies li huma ta' livell li ħafna, ġifiri għanna minn kollox. Nittama li ħall frott Però garanziji ovvjament ma nistax nagħti ma kenniex xi tip ta' profil partikolari fejn edna ara irid ikollok livell ta' direttur ġenerali, ta' sekretarju ta' stat le fil-fatt taħlita sħiħa ta' rappreżentanti fil-gruppi. L-iskambju però bejn is-sottogruppi li isiru mbagħad fuq livell oli, ġifieri jkollna laqat plenarji fejn imbagħad hemmhekk inkunu qegħdin niġbru kollox. U kunu qegħdin nippruvaw ukoll naċċertaw li ma jkonniġ ġbir doppju tad-dejta, ma jkollniex duplikazzjonijiet. Nasab li pratikament għat dakollu li kelli xinejt il-midterm review fuq sis eh, semmejta, tkellimt fuq l-aspet politiku, nasab li Signora Entfeld. Waħat mill punti għaw l-għanin li kont għat tamel inti u kif tista tara anki Sir Julian King u kol ħajkun jgħat jitkellem iżjed dwaru dan, hija kwistjoni ta' implementazzjoni f'termini ta' li naċċertaw li mhux sempliċiment aħna nieħdu deċiżjoni imma wkoll naraw jekk dik id-deċiżjoni x'qed titwettaq kif suppost. U dan minnu nnifsu jista' jsir eżerċizzju politiku. Fix-xhur li ġejjin probabbilment kun tista' tara iktar dwar min iktar enfasi fuq min pereżempju qiegħed jimplementa l-PNR. Intom bħala leġislaturi ġara darba tiddeċiedu għandkom interess u għaf l-interess ta'kom li liġi tiġi applikata jekk ma taġobkomx applikazzjoni nasab li ma għom sew tgħidulna bidluħa. Imma xogħli jiena u illi naċċerta li meta eh, niddeċidu dwar il-liġi dira tiġi applikata wkoll. Nistgħu nitkellmu ħafna fuq dan kollu. Dwar l-atti leġislattivi ma naħsibx li l għalfejn nerġaw nibdlu il regolament fuq il-protezzjoni tad-data. Li ħankun għadin namlu jekk huwa li nirriflettu l-ewwel fuq il-konklużjonijiet tal-grupp u l-wol tal-Ju Liza. Forsi konna bżon nirrevedu regolament ta' Ju Liza. Forsi konna bżon naraw u koll l-istrumenti legali li għanna kif daw jarbtu fl-imkien. U forsi natu titwila mill-ġdid lejn xanna u x'mannniex. Imma ta' dak iż-żmien probabbli nkunu għadna qegħdin niddiskutu proposti ġodda fuq livell ta' leġislatur. Signora Gomes, nasab li u wieġeb dak li saqsejtni inti fuq il-Single Search Interface iva ċiber sigurta ovvjament ħad tkun kwestjoni importantissima anke biex nizguraw li sistemi ma jkunux vulnerabli. Imma kieċi per sigurta b'mod ġenerali M'għandix dubju li ħadd tkun kwestjoni importanti u m'għandix dubju li ħanerġa' niġi hawnhekk u nkellimkom anki dwar it-task force fuq l-Unjoni tas Sikurta li jiena kun qiegħed immexxi. Dan ħajsir koll suġġett orizzontali f'termini ġenerali. Dwar il-Golden Visa, Din hija kompetenza tal-Istati membri. Iva bla dubju hemm aspett relevanti għas-sigurtà dan kollu imma fi prinċipju meta nitkellmu dwar il-politika ta' viża aħna nitkellmu dwar ta' Schengen. Dwar l ajruplani privati u l-PNR, u l-ETS. Ma nafx jekk l-API data għandix tkun disponibli Iva naf li kena mistoqsi oħra imma skużani għanna mistieden u jiddispjaċini Marju ikolli niqafaw. Just uh, patiently for... Għanna mistiden li għat jistennina. Ser ikonna u koll lil Julian King. U skużawni jekk mux l-kom ta' tagħmlu mistoqsija. Grazzi tal-mistoqsija. Kif taraw, għem għafna interess għal din il-kwistjoni. Grazzi tal-ħintija kawek. Kollegi, dina xaġa li ħanerġa nidiskutu għazet il-qoddim. Issa ħanaddu għal punt numru 4. Nitlob il-mistieden jitlaq għawek. As he's coming to the um, podium just to explain, colleagues, the coordinators of this Mela biex nispjegalkom. Il-koordinaturi ta' dan il-komitat ħarġu istedina għal skambju ta' opinjoni ma' Sur Jacques Toubon illi huwa difensur ta' drittijiet għal Repubblika ta' Franza u jgħatawek mana forsi tafu illi kien membru ta' din il-Kamra u kien anka Ministru tal-Ġustizzja fi Franza. Is-Sir Dubon huwa difensur għal drittijiet ta' Repubblika Franċiża u kien maħtur fl-Lulju tal-2018 u l-istruzzjoni li rappreżenta iġib flimkien kompetenzi forso fostom il- il-Medjatur tar Repubblika, Difensur tal-Drittijiet tat Tfal u oħrajn Kifat najtu ah, ikopri ħafna. O, isma differenti u naf illi semmijom u għalek minix ser eh, insemmijom kolla. Kif taf id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni huma fil-qalba tal-ħidma tal-Kumitat Libe, u jina niskuza ruħi mas-sur Tubon tal-li forse għalbdew ftit tajt u issa nadilu il-kelma. Grazzi tal-qiegħda għek. Monsieur le Président. Euh, Sir President, Signori, membri tal-Parlament, Grazzi tal-li il-għajtuni għawnek fostkom il-lum jena verament kontent illi għal darboħra ijat uh, f'dan il-Parlament Ewropew fej jena kelli il-pjaċir u l-onur illi uh, ikolli siġu għal ħafna snin aħna s-sena li għaddi fl-2015 aħna l-għajna grupp ta' eh, persuni mill dan il-Komitat Libe kena dibattitu interessanti ħafna u minn dak iż-żmien law aħna ħassejna illi tkun idea tajba kemm għalina u anki għal membri tal-Parlament li konna skambju ta' idejat Fu il-punti illi intom tiddiskutu hawnhekk f'dan il-Kumitat il-President tagħkom, Sur Morajx, għal fil-qosor xinu il-difensur ta' drittijiet. Aħna biex eh, forsi eh, intikom eżempju li ħafna jistaw jiftmu, aħna tip ta' ombudsman imma ombudsman illi għandu setat effettivi iktar minn sempliċement setat morali kif uh, eh, tradizjonalment ikollhom l-ombudsman u x-xogħol tagħna fil-fatt jikkonsisti fit-tfittxija kontinwa ta' ugwaljanza fl-aċċess għad drittijiet u b'mod partikolari aċċess għad servizzi pubbliċi li uh, ifissru jisalfu fl-applikazzjoni ta' drittijiet. Aħna dan eh, jiġifier nagħmluh fi drittijiet fondamentali, libertajiet, bażiċi, eh, ovvjament aħna insegwu il-Kostituzzjoni imma koll il-regoli tal-liġi komunitarja jew eh, tal-Konsil tal-Europa mod partikolari il-Konvenzjoni Ewropea tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. U eh, għall-Unjoni Ewropea l-Karta ta' drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna ċertu eh, setat U eh, najdil tikom eżempju, per eżempju, aħna nistaw namlu kommenti u dim il-rati meta eh, ikollom kas fuq drittijiet fondamentali, diskriminazzjoni, drittijiet ta' tfal, deontologija ta' sigurta, ġifiri mġiba professjonali ħazina minna ta' polizija, jew eh, xaħat li kun involut fil-ħarsu post il-sigurta. Ġifiri aħna dana ma namluħx bħala eh, parti fil-kas imma għamil kurskurje tal-ġurisdizzjoni ġifiri aħna tu pnjoni kullħat tisa juża u dinija eh, xaħġa li għamilt iktar minn mid darba s-sena li għaddit u li hija sistema effiċjenti ħafna għaliex eh, tippermettilna illi nofru perspettiva legali li hija kompletament indipendenti u jiena naħseb li għal komitat bħal muwa dan il-komitat, komitat tal-libertajiet, l-opinjoni ta' istituzzjoni bħal difensur ta' drittijiet għanda interess kbir fil-ftit ħin illi għandi biex niprezentalkom dak li namlu nishti nitkellem fuq tliet suġġetti. L-ewwel net, il-situazzjoni fil-pajis tana għalix eh, il-situazzjoni legali li wasanna li qegħdin fija wara l-attakki terroristiċi li laqtuna u li laqtu lil Franza b'mod partikolari kemm il-darba mill-lew mill-bidu ta' l-2015. Għalhekk aħna hawnhekk qed eh, edin f-situazzjoni eh, klassika najdu l-istess affarijiet illi edha eh, tajt il-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem fi Strasburg. Ġifiri irridu nsibu bilanċ bejn il-ħtiġijiet leġittimi ta' sigurta' li wasluna biex insaħħu il-setat tal-amministrazzjoni, tal-polizija, u ta' daw kollha b'mod ġenerali li huma eh, responsabbli għall-informazzjoni, għall-arresti, um, u mill-banda l-oħra dan irrid ikun konċiljat mal-garanzija tar-rispett tal-libertajiet fondamentali, ġifiri li wieħed jiċċaqla u jsifer, jkollu ħajja privata tiegħu li jikkorrispondi li huma il-kisbiet l-aktar gbar tad-demokrazija Ewropea ta' dawn l axar 200 jew 300 sena. Issa, il-difensur ta' drittijiet li jena jena mill-2015 law inħolq l-uffiċċju tiegħu fi Franza skont dispożizzjonijiet antiki għaliex ilhom jeżistu mill-1955 aħna skont dawn id-dispożizzjonijiet aħna eh, eh, ħloqna dan l-istat ta' urġenza ġifiri stat eccezzjonali fil-liġi li permettilna nieħdu miżuri li ma jistawx jittieħdu fi żminijiet normali. Per eżempju, aħna nistaw namlu tfittxija u raids bil bil-lej fil-djar ta' ċerti persuni fuq eh, deċiżjoni ta' amministrazzjoni tal-prefett u mhux sempliċement kif jista jiġri skont il-liġi ordinarja, ġifiri permezz ta' eh, deċizjoni ta' imħallef indipendenti. Jista siru u koll eh, konfiski amministrativi, eccetera, ġifiri aħna eh, l-istat ta' urġenza ġim ġeddet led darbiet u l-lum edin f'dan l-istat ta' urġenza mill-liġi tal-21 ta' Lulju għal 6 xhur jiġifieri sal-21 ta' Jannar ta' l-2017 għal menu forsi jerġa' jiġġeddet u forsi le ma nafux. Il-kritika li aħna għamilna b'mod ġenerali hija li qed eh, Eh, qed namlu konfużjoni bejn dan l-istat eċċezzjonali ġifieri temporani ta' tisħiħ tal-mekkaniżmi ta' sigurtà mal-liġi komuni ordinarja, jiġifieri li mill-eċċezzjoni tal-liġi komuni u għalek bil-fors, jekk bil-fors għal periodu ta' żmien qasir u eċċezzjonali l-istat ta' dritt u rispett tal-libertajiet ikkunu ikun b'xi jew ieħor eh, limitat imma bil-kontlarju fil-liġi tas-soltu normali, tas-sitwazzjonijiet normali, eh, dan din ir-restrizzjoni tal-istat ta' dritt mhijiex ammissibbli għaliex tirrappreżenta pass lura eh, minn dawk illi huma almenu fi Franza il-prinċipji tar-Repubblika tagħna. Dikja kritika li jiena nista' nagħmel bħala difensur ta' drittijiet jiena tħalt ħafna fid-dettall ta' l-applikazzjoni tal-istat eh, ta' dritt irċevejt 82 eh, il-ment minn persuni illi saru l-om raids fid-djarum u jena stajt namer rakkomandazzjonijiet li xuħut minnom eh, ġew meqjusa, per eżempju fil-liġi tal-21 tal-Lulju fuq il-bżon eh, obbligatorju li nħarreċ rapport wara li siru dawn ir-rejds u anki il- il-ħsib li rridu nieħdu ta' tfal meta dawn ir-rejds isiru fil-preżenza ta' tfal il-prefet tal-Polizija ta' Pariġi fil-dokumenti il-ġodda fil-ċirkolari il-ġdida uh, ta' kas ta' rakkomandazzjonijiet li għamilt. Aħna minnijom għalix meta jessir ħsara wara ħsara materjali wara dawn ir-raids tista' tiġi kompensata aktar faċilment. Mela, jiena niqafemnek fuq dan is-suġġett imbagħad it-tieni ħaġa, Sur President, inti tlabtna illi nitkellmu dwar is-sitwazzjoni ta' l-immigranti u b'mod partikolari is-sitwazzjoni illi tirrenja bħalissa uh, fil-belt fil ta' Kale li hija il-belt l-iktar rib tal-Renew Unit. mill jiġifieri fejn hemm il-kanal tal-Swejs minn fejn jitilqu il-ferries, il-vapuri, il ferries il vapuri u anki fejn eh, taddi il-mina li minn eh, Renju Unit twassal fi Franza. U eh, dik il-medda ta' bahar bejn Calais u Dover. Intom tafu illi għal dawn l-aħħar snin nġabru immigranti li ġew mid-dinja kollha ħafna mill-Afganistan, mis-Sudan, mill-Eritrea, imma ovvjament anki bosta persuni eżiljati minħabba il-konflitt fil-fant nofsani. U għalfejn hemm din il-konċentrazzjoni illum il-ġurnata? il konċentrazzjoni illum il ġurnata Dinaja propju minħabba dan huwa punta ta' sim imma dan il-punt dan il passaġġ issa inala fl-2003 il-gvern ta' Renju Unit u il-gvern ta' Franza ta', dak iż-żmien innegozjaw ftehim, il-ftehim ta' Tuke li huwa hija belt żgħira eh, turistika fi Franza u dan il-ftehim jew dawn il-ftejmiet jgħidu illi il-kontroll ta' tħun fit territorju tar renju Unit mhux se jsir iktar Dover imma se jsir f'Kalle jġviri il-Franċiżi eh, kienu se jkunu responsabbli għal dan il-kontrolli. U eh, il-paradoss mhux il eh, kien illi mhux il kontrolli għat għadħul f'Schengen imma għal ħruċ minn Schengen Għalek dan il-ftejim ħadem għal bosta snin imma illum edin naraw ċar illi qed joħloq problema. Għaliex? Għaliex dim dan il-ħajt illi imbena għaliex il-gvern tar-Renju Unit ma jriċ jilqa iktar migranti jew daqstant migranti issa u dim dan il-ħajt illi nħoloq inġabru eluf fuq eluf ta' eluf ta' persuni illi irridu jitilqu u jmorru il-Renju Unit mot illegali kif, kif, kif ikun permezz ta' traffikanti, kontrabandisti, eh, irridu jaqsmu anki eh, bliktar mezzi eh, perikolużi jitilaw fuq il-trakkijiet dan l-aħħar ġranet kien hemm koppja illi ġiet eh, eh, mafġa minn min, min trakk li għadda minn fuqhom il-mara eh, tilfet ħajjita fil-fatt kienu koppja mill-Eritrea u għalhekk din il-problema qiegħda toħloq uh, diffikultà kbira għal-gvern Franċiż. Issa, sena ilu fis-6 ta' Ottubru ta' l-2015 aħna għadna li ċertu drittijiet fondamentali ma kienux qegħdin ikunu rispettati fis-sitwazzjoni li hemm f'Kale. U dak li aħna għadna eh, ma konniex qed noħolmuh għaliex fil-fatt ftit ġimgħat wara il-Qorti Amministrattiv Tribunal Amministrattiv tal-Lil ħa parti mir-rapport biex jobbliga lill-Istat Franċiż biex jieħu ċerti miżuri ta' sigurtà, ta' iġene, favur dawn il-persuni illi kienu qegħdin jgħixu eh, f'kale f'din eh, il is-sitwazzjoni tant prekarja f'Kale u obbligaw l gvern biex joffri lil dawn in-nies għalmenu saqof f'saqaf fuq rashom għaliex kienu qegħdin jgħixu daw barra fit-toro f'containers. Għalek fostom nisa u tfal illi eh, ġifri 450 illi inataw saqa fuq rasom. Aħna din il-problema ġbidna l-attenzjoni għalija u għadna qed inkomplu nsemmuha. L-lum hemm forsi 1000, eh, 1200 jew 1300 eh, persuna minorenji ġifiri jew tfal jew adolescenti illi m'għandhomx familja li m'għandhom il-ħadd. Ħlif dak l-ambjent kriminali ta' ċertu traffikanti u persuni li jisfruttawhom li eventualment jistaw jizaw il-vjolenza fuqhom jew jabbużaw minnhom sessualment. U dawn il-minorenni illum il-ġurnata edin f'periklu kbir. U iktar u iktar għaliex dawn li bliet li eh, biex nifilħu l-ommu mux bliet fil-fat. Dawn li xanti towns li li jiexu fjom issa umma edin jiexu f'kondizjonijiet inaċċettabli u iktar u iktar għaliex eh, f'pajjiż bħal Franza eh, eh, li għedin fuq l-adba ta' l-2017. Għalek dawn li xanti towns issa ġew zvujtati u l-persuni adulti illi fil-kamp se jkunu mitluba biex jitħlu fil-ċentri ta' akkoljenza. Xuħut minnom jista' jkollhom dritt tal-azilu jingħataw status ta' refuġati imma il-problema tal-minorenni illum għada kif kienet. Il-Ministru tal-Intern li jiena kemm il-darba ikkontattjajtu eh, jgħid li joqgħod jgħid li iva se jagħmlu xi ħaġa favur dawn it-tfal imma u sissa dom klim biss xejn konkret. Għallek aħna maħniex ċerti li dawn il-minorenni se jkunu se jnataw saqaf, se jkunu protetti u eh, u l-obligu tagħna skont il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Drittijiet ta' Tfal jridu jkunu mħarsa, ikollhom saqa' fuq rashom, jridu jkunu edukati, mitmuwa u eh, mejuna. Għalhekk dik hija s-sitwazzjoni ta' kale u aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuqha u jiena qatt eh, kemm il-darba esprimejt it-ħassib tiegħi fuq dan is-suġġett fuq il-punt tal-immigrazzjoni ngħidilkom dan il-politika Ewropea b'mod ġenerali hija politika ta' eluq Imiex politika tajba, per eżempju il-ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija imur kontra ir-regoli kollha inkluż it-trattat għaliex eh, jikkonsisti fil-fatt li jintbatu persuni eh, f'pajjiż li forsi ma jkunx pajjiż sikur għalihom dan imur kontra il-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fondamentali tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u kontra it-Trattat. Unajdilkom ukoll illi se jkun hemm il-possibilità li niftħu kurituri legali għall-immigrazzjoni mill- ikun aħjar li namlu hekk milli namlu kif qed namlu llum nalqu hemm imbagħad il-proċess ta' eh, regolament ta' Dublin, ma nafx kif u kemm jista' jkun rivedu dan ħafna jaħsbu li huwa regolament eh, problematiku, imma ħafna m'għandhomx il-kuraġġ li għajdu dan, imma jiena difensur ta' drittijiet għal daqstant nista' ngħidu. Eh, Aħna eh, publikajna fid-9 ta' Mejju ta' dis-sena ħriġna rapport ta' drittijiet fundamentali tal-barranin fi Franza wa rapport twil ħafna uh, eh, 300 faċċata li jispjega fid-dettal kif aħna naħsbu li Franza pajjiż ta' drittijiet tal-bniedem tbedet xi ftit mill-vokazzjoni tagħha u kif ħafna persuni barranin li uh, Eh, għandhom suppost dritt għal drittijiet tal-bniedem li, li għawdu minnom kullħat edin jitċaħdu mill-drittijiet tagħhom minħabba il-liġi jew il-regoli jew inkella il applikazzjoni tal-liġi. Grazzi ħafna Sur Tubon għal dik il-prezentazzjoni u anki tal-li kellimtna dwar is-sitwazzjoni ta' Kale u l-azil u il-minorenni. il minorenni il-koordinaturi da kellhom f'moħħhom meta stednu lilek għalhekk grazzi tal-li kellimtna fuq daw l-affarijiet. Kollegi ma tantx għandna ħin, għalla volja naf illi dak li għadu kif għalinna sur tubon zgur illi ħedġiċkom biex tamlu ħafna mistoqsijiet u kommenti. Mella, ħalli nibdew bis-Sinjura Gomez illi se tagħmel rapport eh, mid-delegazzjoni ta' tagħha f'kalle nhar il-ħamis nibdew biha. Merci Monsieur Toubon. Uh, Grazzi Sur Toubon, jiena kelli l-unur illi eh, nieħu delegazzjoni ta' dan il-kumitat f'kalle eh, f'Lulju u jiena rajt dak li għadha kif kellimtna fuq u inti stess. Aħna rajna illi qed isir sforz mill-awtoritajiet biex eh, Eh, jamlu eh, u jwettqu responsabiltajiet tagħhom lejn dawn in-nies li jgħixu fix xanti towns imma daw qegħdin hemm għaliex hemm it-traffikanti u l-kontrabandisti u eh, Franza qiegħda twaqqaf lil dawn iż-żgħażagħ milli imorru lejn ir-Renju Unit. Il-traffikanti qegħdin hemmhekk qegħdin jisfruttaw lil dawn in-nies u s-situazzjoni hija iktar u iktar kera minħabba il-minorenni. Grazzi ħafna tal-li semmejti dan il-punt il-Renju Unit eh, jieħu xi 10 aħa xi għaxar minorenni il-biraħ jew illum imma hemm ħafna ħafna minnhom hemm xi elf minnhom. Mela aħna qegħdin nippermettu illi id-drittijiet ta' dawn in-nies ikunu imkasbra b'dan il-mod. Skużani, Anna, għaliex kont se ninterrompik biex ngħid li ma kinux 10 imma 20 persuna taħt l-età jina xtaqtu kol nirringrazzjak tal-li tkellimt b'mod tant ċaru bla tlaqli fuq il- dan il-ftajim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija li ju fih nifsu ftajim li eh, l-antija huwa li imur kontra drittijiet tal-bniedem. Signora Gomez, fuq dan il-punt, hemm bżonn illi tmorru qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. It-trattat jagħti l-possibilità fid-daw li din id-dikjarazzjoni mhijiex dikjarazzjoni, intom tistgħu tmorru qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tajdu e, e, ġallu l-Qorti t bħala xi ħaġa li hija kontra id-karta ta' drittijiet tal-bniedem ħaġa ovvja di. U Jena naf li qed nitkellem bħala persuna legali qudiem persuni li huma uh, politikanti, imma meta il-qorti tal-ġustizzja tajt li dan il-fejm huwa kontra it-trattat, eh, irridu mbagħad dik id-deċiżjoni tkun irrispettata. Thomas uh, eh, Chudowski, please. Sir Chudowski. Grazzi ħafna li sur Tubon. Grazzi tal ta' tawek u grazzi tal-li semmejt ħafna aspetti relatati ma' Kale. Jina zort Kale u kont irrabjat u anka stħajt meta tarajċ kondizzjonijiet hemm. Jina zort kważi il-kampit kollha ta' refugġati li hawn fl-Unjoni Ewropea u l-ar kondizjonijiet li rajt sibtom propju f'Kale. U jina fil-fadda xejn sorpris illi il-gvern Franċiż mhux qed jagħmel iżjed. Nixtieq ngħaddi messaġġ ċar u b'saħħtu kien hemm verament kondizjonijiet qishom minn tal-smin il-Medjuevu. Jien għalt ma' nies minn organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-taqajt ma e, u daw għaluli li kienem saħansitra tfal li jiduru jitolbu l-kontraċettivi u kienem ħafna ħwejjeġ oħra illi assolutament m'għandhomx jaqsmu xejn ma' demokrazija u Franza hija demokrazija suppost. U jiena nixtieq fil-fatt nisħaq fuq dawn il-kundizzjonijiet li hemm ħafna nies li mhumiex reġistrati ħafna minnhom jinvolvruhom anka f'attivitajiet kriminali u hemm bżonn illi nieħdu miżuri kontra din in-nuqqas ta' liġi hemm id-disordni totali. Punt ieħor li xtaqt inqajjem Inti tajt lista tajba ħafna tal-kwistjonijiet li għanna u d-diemna U waħda minn dawn il-kwistjonijiet minn dawn il-problemi li jiena rajt hija propju il-ksur ta' drittijiet ta' ċittadini Franċiżi fin-Norveġa. Suppost in-Norveġa wkoll huwa pajjiż demokratiku per diġal diġà ltqajt ma' erba' ċittadini Franċiżi illi jittaħdulhom it-tfal tagħhom fin-Norveġa. Dawn għad taħdulhom it-tfal għabbażi ta' raġunijiet assurdi. Reċentement eh, rajt anka eh, rapport fuq televizjoni dwar dan u jina xtaqt insaqsik intom qegħdin issegwu il-xinu eh, jiġri f'dak il-pajjiż il-servizzi soċjali tan-Norveġġa jaqbdu jieħdu tfal ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea minn kella ta' migranti li jkunu ġejjin minn pajjiżi Afrikani jabdu jaħdu dawn it-tfal għabbażi ta' raġunijiet folot se kalla ma sens. Grazzi ħafna. Iva jina dan il-kas li semmejt inti rajtu. E, s sur bonet segwiħ fil-fatt ser wieġbeku. L-onoreva il sinjor Verġa. Grazzi, eh, President. Iva, Sur Tubon, jena għat nisimak bi pjaċir kbir għaliex eh, aħna kemm il-darba eh, rajna fuq dak l-affarijiet se nipprova nitkellem fil-qosor. Issa dan il-Parlament ma jaqbilx miegħek li hemm bżonn illi jkun hemm kurituri legali għall l-immigranti għandek xi proposti iktar konkreti fuq ir-riforma tar-regolament ta' Dublin fuq il-kwistjoni tat terrorizmu rrid inkun naf jekk inti tafx il- illi kienem dan il- l-allim illi eh, kien eh, ħabparti f'xi demonstrazzjoni un bat sarja fil-li kien eh, jgħat klassifikat bħala ċittadin S. Un bat fuq kale Il-rapport ta'kom ta' ottubru li għadda u nħol u ċerti affarijiet u anki minħabba il-kwestjoni tal-protezzjoni ta' persuni illi għandhom bżon ta' protezzjoni u li huma vulnerabli. <laughs> Imma għatem din problema tal-minorenni li mandom il-ħat. Suppost li mil-ġimma id-dihla eh, l-affarijiet se jmorru għallara li jom. Issa, kollox se tiżmantellaw anki l-istrutturi uffiċjali, anki ċentri ta' akkoljenza għal persuni vulnerabli u ċentri ta' akkoljenza temporani. Jena nishtiq illi il-ċentru ta' kolienza u dak ta' koljenza temporanja jintużaw għalmenu biex eh, jinġabru dawn il-minorenni waħedhom għal hemm iktar minn 1200 skont ċensiment illi sar il li għaddiet illi naħseb illi eh, sar kalkolu tajjeb għaliex eh, ma sarx minn xi assoċjazzjoni illi tesaġera għalhekk tista' tgħidli taħseb dwar dan. U grazzi ta' dak kollu li qed tagħmel inti għal favur il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, Irkolli ngħidlek li Franza mhux il-pajjiż ta' drittijiet tal-bniedem imma ta' dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għaliex li wieħed jagħmel dikjarazzjoni huwa kont u li wieħed jiżgura li dak li jkun iddikjara jiġi rispettat huwa Uh, kont differenti. Ġifiri naħseb li bħalissa għedin nitbedu mux ħażin mill-klim sbieħ li jem f'dik id-dikjarazzjoni. Is Ottofel. Speaker then is Mrs. Sippel, please. Para Signora Sippel. Vielen Dank, äh, Claude. Angesichts der voran... Grazie Hafna, Claude. Peress li ma tanċanna ħin, ser inżomm fil-qosor. Sir Tubon. inti semmejt li hemm problemi bil-istat ta' emerġenza fi Franza, inti qed li dan L-istat tal-emerġenza issa ilu għaddej. Naħseb parti mill-problema huwa l-fatt li riċentement kien hemm ħafna każi ta' pulizija li għamlu tfittxija iżda mbagħad ftit każi ta' arresti. Minix ċerta jekk kien xem s bqar prosekuzzjoni waħda. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan. U tista' telabora ftit fuq il-bażi legali. Qed nitkellmu hawnhekk fuq l-arresti domiciliari, dawna kemm idumu kieku. Dwar kalej. Mill-arfin illi għanna sissa. F'dan it-tentattivi sabiex jiġi żarmat dan il-kamp ta' Kaleġġi li kien hemm tentattiv biex niprovdu l-om akkomodazzjoni oħra peress li dawn mumiex mux ser ikunu mel-qwa fil-Renju Unit u peress li hemm ħafna minuri mhux akkumpanjati ġili kien hemm tentattivi biex dawn il-persuni minuri l-om familja u jekk dawn għandhomx possibilità jnataw permess illi jidħlu fir-Renju Unit. Dwar puntiħor inti semmejt il-fatt li il-ftejn ma' Turkija huwa wieħed illegali. Jiena nixtieq nisħa illi qed jiġu diskussi ħafna ehm, forum ta' leġislazzjoni wara proposti mill-Kummissjoni u qed tingħata l-impressjoni li l-Kummissjoni qed tersa' iżjed lejn iżolament. Qed nagħtu l-impressjoni illi minn flok nieħdu ħsibhom aħna dawn il-refuġġati li għandna qed nippruvaw nsibu xi ħadd ieħor li joħdilna ħsiebhom. U dina qed tagħti ċertu dera tagħna. U ħafna stati membri illi għalihom faċli għodu jitkellmu dwar jekk pajjiżi oħroġ qed irrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, Għalek irridu noqdu attenti naraw li nkunu aħna l-ewwel illi nirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Għalek grazzi tal-li semmejt dak il-punt. Jiena l-lum qabel ġejt għawek f'dan il-komitat. Saqsewni jek dan kollu legali min ser iressaq kawza l-ordi. Iva, grazzi, ħana mal mistoqsija tal aħħar qabel tibda twieġeb. Kienem ħafna kollegi li saqsew kidwar kale. Nixtieq nsaqsik dwar l-irwol tiegħek bħala difensur ta' drittijiet. Jiena kont qed naqra dwar il-pożizzjoni tiegħek u rajt li issa taħtek jgħu tant tant hemm li jgħu taħtek bħal eh, drittijiet ta' tfal, għalhekk xtaqt insaqsik. Jekk inti wkoll responsabli li tieħu azzjoni dwar il-minuri mhux akkumpanjati li hemm fil-kamp ta' kalle, qed naraw li hemm ħafna kien hemm ħafna tkaxkir tas-saqajn u allura ħana sluwek hekk f'sitwazzjoni fejn kulħadd jipprova jitfa' responsabilità fuq ħadd ieħor. Inti x'pożizzjoni tieħu dwar dan? Għandek is-seta illi timplementa xi ħaġa direttament tkun trid tgħaddi inti via tal-qorti jew inkella x'inhu l-rwol tiegħek li tagħti pariri lill-gvern u x'tib ta' pariri tagħti lill-gvern. Din hija sitwazzjoni urġenti ħafna kien skalmi fuq tfal li mamlu xejn il-ħadd huma tfal vulnerabbli ħafna. Għalhekk eh, inti fil fl-isfera Franċiża għandek rwol uniku ħafna u interessanti nkunu nafu eżatt kif tisvolġi l-rwol tiegħek. Għajm ħafna, nafisar l ħafna mistoqsijiet, pero dinja mistoqsija urġenti u koll. Grazzi ħafna tal-li kont għawek, ma tanċ għanna ħin dal ħames jew seba minuti. Tista forsi twieġeb anka xi mistoqsijiet eh, bil-miktub wara illa laqa dawk li ma tilħax twieġeb issa. Sur President, grazzi ħafna. Jiena l-ewwel irrit irrid eh, nwieġeb l-aħħar mistoqsija li għamlu li vera li id-difensur ta' drittijiet u istituzzjoni partikolari nħolqot mill-Kostituzzjoni fl-2008. Aħna bdejna naħdmu fl-2011, jiġifieri l-istituzzjoni hija pjuttost żagħżugħa, aħna ma ħniex imħalfin, jiġifieri m'għandniex eh, setat li kollhom l-imħalfin, għandna ċertu eh, setat ta' medjaturi, nistaw morru l-orti u eh, fuq suġġetti bħal dak tal-minorenni. L-ikbar l-ola seta illi għanna, jew l-akbar seta li għanna huwa illi npoġġu il-gvernijiet, l-amministrazzjonijiet eh, u d-dimi responsabiltajiet tagħhom u li najdu l-affarijiet kif huma biċ-ċar. Illum, per eżempju, fuq fir rigward ta' Kalle, Eh, jider ċar li kiku jiena ma konċ eh, eh, għamilt ħriċ il-rapport ta' 6 ta' ottubru li għadda u kiku mux aktar reċentement maħriċ b'rakkomandazzjoni oħrajn u kiku il-difensur ta' tfal ma marx fil-post il-ħamis li għadda ma għalom fil- il-defensur ta' tfal Ingliż dak tal-Vallonja tal-difensuri eh, eh, ta' tfal oħrajn biex jaraw x'qed isir minnhom dawn it-tfal naħseb illi kieku laqas wasanna fis-sitwazzjoni fejn almenu il-gvern Franċiż illum il-ġurnata qed iħossu obbligat li jsib soluzzjoni. Ħafna għamlu l-istess mistoqsija u jkolli najt li mill-minuri mux akkompanjati hemm żewġ affarijiet jekk il-gvern attwali tar renju Unit u se jiftaħ il-bibin biex jilqa f'applikazzjoni tal-artiklu 8 tal-ftejim ta' eh, Dublin għal eh, riunifikazzjoni tal-familja dawk li għandhom membri tal-familja f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri lilin mit-80 jew design żagħżugħ illi intlaqgħu mill-bidu tal-2016. Aħna jew inkella uh, Amber Rod, il-Ministru tal-Intern tal-Renju Unit, li tkellmet mal-Ministru uh, tal-Intern Franċiż Eh, se jaslu għal biex jiftemu biex jilqaw 400 500 minn dawn iż-żazax u nista' ngħidilkom hawnhekk qed ngħid hawnhekk il kulħadd f'dan il-kumitat eh, bżonn illi il-gvern tar-Renju Unit jifhem illi għandu din ir-responsabilità u eh, iktar u iktar fil-skont il-ftajim ta' tuke fejnu delega eh, l-Franza il-frontiera minnaħa l-oħra tal-kanal, eh, Naħseb li f'dawn il-kondizjonijiet il-gvern eh, tal-Renju Unit għandu iktar minn sempliċi dmir morali, imma għandu obbligu legali illi japplika l-artiklu 8 tal-ftejm ta' Dublin Umbat ħagħoħra li tirrigwarda il-minorenni, suġġett li eh, semmit il-Sinjura Verxja u anki semmit il senjura Gomes. U kif aħna nistaw eh, nieħdu ħsibhom il dawn it-tfal jekk dawn il-mandraġġi jiġu eh, zmantellati u zvotati. Aħna ma nix neqirdu dawk il- il-ċentri temporanji ta' kolienza li hemm hemm affarijiet kbar xi ftit containers. Imma dawn iċ-ċentri tal-familji, iċ-ċentru li l familji xu l-feri li xi 450 post fihom ukoll fejn almenu nistgħu nagħtu saqaf fuq l-irjus ta' dawn it-tfal sakemm jiġu eżaminati il-files tagħhom. Jina dana qed ngħidu onestament dimkom, jiena eh, għandi eh, l-impressjoni illi din l-idea edha edha eh, tibda eh, tiġi accettata fil, fil fost il-ministri franċiżi u jider, mill-li jider, li forsi parti minn dawn l-installazzjonijiet mumiex se erdu propju sabiex dawn il-minorenni u li qed jivvjaġġaw jew li vjaġġaw waħedhom jistgħu għalmenu joqogħdu hemmhekk u jingħataw ftit ken. Jiena dan l-aħħar sena u nofs ukoll ħadd l-impressjoni li l-affarijiet mixin il-qudiem iva imma dana sanajt, eh, dak li sanajt imur li l-in mill-responsabiltajiet tijaj, ma fi Franza, bħal fil-pajizi l-oħrajn, l-opinjoni pubblika edha ixxaqleb ħafna lejn il- dak kollu illi jista jipprovdi aktar sigurtà eh, fi Franza, ovvjament dana wieħed jista jifmu għaliex għandna iktar minn 230 persuna li nqatlu f'attentati terroristiċi mill-2015 law jiġifieri wieħed jista' jifhem għalfejn in-nies qed jieħdu dan l-atteġġament u l-opinjoni pubblika fl-istess ħin tħoss li s-sigurtà nistgħu noħolquha permezz tal Lelu illi aħna ninalqu fina nfusna u dan huwa garanzija li wieħed jibqa' sikur. U jekk eh, eh, forsi Eh, għattilkom illi dina mish problema li qed narawa fi Franza biss u naħseb illi dan il-kumitat għandu jaħdem fuq għad il-problema fl-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Umbat, fuq id-drittijiet tad bniedem b'mod ġenerali nirrispondina għal til-Sinjura Gomes li irridu naħsbu sew illi wieħed jiċħat id-drittijiet ta' bniedem li ma jirrispettax ċerti obbligi fundamentali li iċċaħdu l-bnedmin mid-dinjeta tagħhom dan mhux għada pitada se jwassal għal inqas sigurtà din hemm mistoqsija illi rrid nistaqsikom, inti għamilt li mistoqsija tajba, però naħseb illi verament jistħoqilha illi nirriflettu fuqha dawn il-kuruturi jew il-rotot legali għal l-immigranti illi aħna nixtiequ illi jissostitwixxu dak illi s-Sinjura Sippel bir-raġun eh, sejħet il-politika tar rifulma. Dawn ir-rotot legali huma ċerti dispożizzjonijiet li diġà jeżistu bħal pereżempju il-possibilità illi noħorġu viżi illi l- ċittadini barranin li jista' jkun jistgħu jiġu fit-territorju Ewropew ġifieri eh, viża validità territorjali limitata. Hemm il-possibilità wkoll għal l-istati membri jekk iridu illi joħorġu viżi twal Schengen għat kontrarjament għal dak li jemnu xoħut li eh, waqfitna mill-li konna politika ta' akkoljenza. Schengen miex ħajt le għansi hija organizzazzjoni fiħdan tal-frontieri ta' Schengen ta' spazju ta' libertà. Importanti li najduħ dan, aħna edin niproponu dawn il-ħolqin ta' dawn ir-rotot legali, ma fil-fatt diġà jeżistu biex nbiġa bis-Sinjura Ferxa fil-82 kas li u għoddimi kolli najt illi għatma eh, kont għatma kelli xilment minan ċaħat illi ġi klassifikat eh, bħala ċittadin S. U biex nala, Sur President, najdilkom li illum lum għamnek biex nwiġab l-Sinjura Sippel. Tiġi propost li dawk il-persuni li se jitkaċċew minn Kalle u li kunem ċentri ta' koljenza ta' riorientament. Dawn emmek em, teams zar fejn kunem 40-50 jew 70 persuna waħna tlabna li kunem għajnuna legali meħtieġa sabiex ikunu jistaw jiproċessaw it-talbiet għall-azil u l-pozizjoni tal-Ministru tal-Intern hija li iva aħna se niproċessaw dawn it-talbiet dawk li eh, se jenataw l-azil jibqaw f'pajjiżna u segwu dik il-proċedura tal-azil imma dawk illi eh, ma ma jenatawx Eh, dan l istatu su ma jitantawx l-azil se jitkeċċew, jintbatu il-barra. Jena minix ċerti li l-affarijiet edin isiru verament ek, għalix intom tafu illi f'ħafna reġuni fejn aħna rridu noħolqu dawn il-ċentri ta' koljenza, emmi ċittadini ta' dawn ir-reġuni li qegħdin eh, jipprotestaw ma jridu għomx, propju minħabba illi uh, għandhom eh, hemm ħafna xenofobija u din l-impressjoni illi jekk eh, ma jaċċettawx nies barranin fosthom ikunu aktar sikuri milli kieku jilqawhom. Jekk l-Unjoni Ewropea, Sur President, ma terġax tibda tħaddem u politika tal-immigrazzjoni ambizjuża u miftuħa mela l-Unjoni Ewropea tkun edha tiċħat l-istorja tagħha li storja ta' immigrazzjoni, storja ta' ftuħ, storja ta' bosta identitajiet li jiexu flimkien u anke kif najdu waħna bil-Franċis un bat eventualment teddet saħansitra il-ġejjeni tagħha stess. Uh, Grazie ħafna naħseb illi il-prezentazzjoni tijak kienet siwi ħafna l-membri tagħna. Jekk hemm xi mistoqsijiet illi dejlek qed ma weġibx, kull ma xtaqt najt. fuq il-Norveġja ma nafx xinu għaddej, issa nfittex u najdlek. So I do know what's happening in Norway. It's a fascinating case, but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 Pero naħseb li kienet diskussjoni utli ħafna na Sinjura Gomes illi se jtressa il-rapport dwar kalle nar il-ħamis. Kien tajjeb illi dan il-punt anka għajimniħ matul din id-diskussjoni. Għanaddu għal-punt numru 5. Niskuża ruħem ma dawk il-kollegi li kienu qed jistennew dan il-punt. Skużawni jekk qegħdin ftit tard mela punt 5 u 6 ġifieri il-ftehim fuq kooperazzjoni operattiva u strateġika bejn l-Ukrajina u l-Europol u ftejm similari mal eh, bejn il-Georgia u l-Europol. is surdija Zdemera ser ikun qiegħed hawnhekk jissostitwixxi lis-Sinjura Gabriel. Mela kollegi aħna qegħdin nikkonsidraw dawn l-abbozzi tal-rapporti u l-iskadenza sabiex jitresqu l-emendi dawn iż-żewġ punti u madwar ftejmiet eh, operattivi bejn il-Europol u l-Ukrajina u l-Ġorġa. Il-rapporter ftejn bejn l-Europol u l-Ukrajina, anzi bejn l-Europol u l-Ġorġa u għajjena, bejt il-President, se nitlob l sur Diaz Damera sabiex. Ikellimna dwar il-fajl dwar l-Ukrajina l-ewwel. Tixtieq sur jazdamera kjoġbok. Grazzi, President. Mela, il-Sinjura Gabriel hija il-rapporter dwar dan il-ftehim dwar il-ftehim operativ u strateġiku bejn l-Ukrajna u l-Europol. Signora Gabriel diskuża u għalli l-lum mhux qiegħda hekk sabiex tippreżenta dan l-abbozz tal-rapport. Jena qed nissostitwija. Mela fl-isfond ta' din rapport hemm proċedura ta' konsultazzjoni mal-Konsil sabiex napprovaw il-ftejim operattiv u strateġiku bejn il-Europol u l ukrajina dan il-ftejim u għadwar skambju ta' informazzjoni teknika klassifikata fost oħrajn u għaftejm ta' kooperazzjoni li jinkludi wkoll l-iskambju ta' informazzjoni personali. Din il rapportajt tixtieq li l-Kunsill jappoġġa dan ir-rapport ta' ħalix hija għandha opinjoni pożittiva dwar dan il-ftejn. Hemm bżonn operattiv li hemm iżjed eh, kooperazzjoni bejn il-Europol u l ukrajina l ukrajina huwa msieħeb importanti mal-Unjoni Ewropea f'tiklija ġlida kontra il-kriminalità u affarijiet oħra sabiex inkunu nistaw nilħu l-anijiet ta' din l-isħubija. Apparti mill-iskambju ta' informazzjoni dan il-ftehim, jinkludi wkoll opportunitajiet bħal pereżempju il-prevenzjoni tal reati Il-konklużjoni ta' dan il-ftehim huwa pass importanti sabiex l-Ukrajina issir imsieħeb ewlini fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata. Ir-rapporter tixtieq tajt ukoll illi fl-ewwel ta' Mejju tal-2017 se jidħol fis-seħla u regolament tal-Europol illi inkludi iżjed salvagwardi għal ħarsien tal-data personali tal-ċittadini. Mbagħad brabta mal-ftejma twali illi hemm mal-Ukrajna il-Kummissjoni trid tevalwa il- ftejmijiet li kienu saru qabel Mejju tal-2017, speċjalment dawk il-ftejmijiet dwar il-data personali Il-rapporter tisħa li il-Kommissjoni għanda tinforma l-Parlament f'waqtu dwar dan. U għalek jina nixtieq ngħid ukoll brabta mal Georgia mal dwar il-ftehim tal georgia is-Sinjora Gabriela għandha wkoll opinjoni simili dak huwa l-ftehim li tiegħu rapporter huwa inti sur President.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 xtaqt nżid illi. Hemm bżonnijiet operattivi illi l-Europol tkompli ta' profondix l-kooperazzjoni tagħha mal georgia il georgia importanti ħafna fil-ġrida kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata, se dan huwa pajjiż transitorju tal-kim sejħa il-ġelida il barranin. Għalhekk hemm dan il-pajjiż huwa wieħed illi ħassibna għalhekk ftajim ta' dan it-tip mal-Ġorġa ikun qiegħed jgħin il-ġlida kontra il-kriminalità. Xtaqtajt u xi ħaġa dwar il-proċedura. Il-konklużjoni ta' dan il-ftehim internazzjonali ġdid huwa propost għabbażi tal-deċiżjoni tal-Kunsil tal-Europol tal-2009. F'Mejju tal 2016 saħlet fis seħħ regolazzjoni regolament Ewropew ġdid li eh, fih il-proċedura għal eh, f'temi internazzjonali kif ukoll dispożizzjonijiet relevanti huma modifikati wara jidħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Iżda data ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament ġdid huwa l-ewwel ta' Mejju 2017 u sa dik id-data ser japplikaw id-dispożizzjonijiet eżistenti ta' deċiżjoni tal-Kunsill. Sfortunatament il-Parlament din il-proċedura ma jistax jagħmel l-irwol tiegħu ta' skrutinju demokratiki iżda ta' ngħidu ukoll illi Fil-regolament tal-Europol, f'artiklu 25 miktub li l-Kommissjoni għanda tevalwa d dispożizzjonijiet kollha, speċjalment dawk dwar dwar il-protezzjoni tad-data illi jinsabu fi ta' kooperazzjoni li kienu konklużi qabel l-ewwel ta' Mejju 2017. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament dwar ir-riżultat ta' dik l-evalwazzjoni u jekk ikun hemm bżonn tibda proċedura sabiex terġa' tinnegozja dawk il ftehimijiet Dwar l-Ukrajna u l-Ġorġa, naħseb illi diġà għaddejna messaġġ pjuttost ċar xtaq tinsaqsi iżda jekk hemm xi kollegi li huma xedaw rapporters li jixtiequ jikkumentaw. Sur Diaz de Mera jerġa' jikkumenta. Iżda hemm ukoll kollega iħor qabel. Is-sur statina l-ewwel. Grazzi ħafna. Xtaqt ngħid sur President illi fil-Kumitat ħafet Aħna spiss diskutejna li kim sejħa ġustizzja selettiva fil-Ġorġa jista' jagħti il-każ illi l-Ġorġa terġa' titlob l-Interpol għal darboħra li sabiex dawn jistradixxu l-ex president is-sur Saakashvili hemm kien inħareġ mandat ta' arrest fil-Ġorġa għal dan l-ex president. Jiena nixtieq illi din il nixtieq li nikkritikaw din il-ġustizzja selettiva li qed titħaddem bħalissa mill-Gvern tal-Ġorġa din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli l-Unjoni Ewropea. Dan ukoll naturalment brispett sieħ lejn il-Ġorġa li huwa pajjiż għal qalbi ħafna. Is-Sinjura Gomes. Grazzi. Jina mexxejt missjoni ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet fil-Ġorġa fejn kien hemm ukoll is-sur Stetina. Jina xtaqt ngħid illi Għawek qed nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn il-ġorġa u l-Europol u dan kollu bħala konsekwenza tal ftejn tal-liberalizzazzjoni tal-viza li għaddejna u li kien ikkonfermat mill-Konsil. U naħseb illi tajjeb illi nisħa illi dan huwa fl-interess tagħhom daqs huwa fl-interess tagħna tas-sigurtà kollettiva tagħna. Għatem problemi jivaz tal-affarijiet qegħdin jitjibu u skur li bizjet kooperazzjoni bejn il-Europol u l-Ġorġa jirna xinna inkomplu ntejbu s-situazzjoni emmek, ġviri jina mandiċ um, ehm, perspettiva negattiva, anzi. Grazzi qabel ma jikkommenta sur Diaz Demera naħseb illi dak kien komment utli ħafna jekk memx kellima oħra naddu sur Diaz Demera. Grazzi, President. Fil-verità, ħanaqra dak li għatajt il-Sinjura Gabriel. Ġorġa tista tkun imsieħeb ewlini fil-ġida kontra terrorizmu u il-kriminalità organizzata, fostom it trafikaj tal-bniedem u l-korruzzjoni. Għalek, konklużjoni b'suċċess ta' dan il-ftajim eh, kien wieħed eh, mill-konklużjonijiet ewlenin ta' Sinjura Gabriel dwar dan il-ftehim mal-Ġorġa. Fl-aħħar da mhux l-inqas il-ftehim ta' kooperazzjoni operattiva jinkludi l-iskambju ta' data personali. Irridu żommu f'moħħna li l-Europol tqis lil Ġorġa bħala pajjiż transitorju tal-ġellida barranin u sabiex anka nżidu l-iskambju ta' informazzjoni mal-imsieħba strateġiċi tagħna, il-Sinjora Gabriela lek taħseb illi Dan huwa pass tajjeb fil- sabiex nkomplu saħħu l-ġdida tagħna kontra il-terrorizmu u l-kriminalità. Grazzi ħafna l-Sur Diaz Demera, grazzi l-Sinjora Gomes, grazzi l-Sur Statina. Dawn il-kommenti juru illi mixin fil direzzjoni tajba fuq iż-żewġ fajs kemm tal-Ukrajina u anka tad-dossiers. L-iskadenza sabiex jitressu u emendi dwar dawn il-żewġ rapporti hija il-25 ta' Ottubru. Grazzi li Sur Diaz Demera tal-li sostituisċa li Sinjura Gabriel. Naddu issa l-punt numru 7. Skambju ta' informazzjoni, sistema ta' twissija bikrija u proċedura l-evalwazzjoni tar riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda. Il-rapporter huwa Sur Boni. U ser nisimgħu issa preżentazzjoni minn ħadd tal-Kummissjoni fejn prezenta il-proposta tagħha għal regolament dwar dawn eh, l-aspetti kollha li semmejt. Se nitlob il-Kummissjoni tagħmel preżentazzjoni tagħha u mbagħad se nitlob lis-Sur Boni sabiex iwieġeb. Kummissjoni l-ewwel. Yes, uh, good afternoon. Ibar nafsinar it-tajjeb. Jina ġeja minn DG Home l-unità kontra drogi u kriminalità organizzata. Din il-proposta fil-fatt hija r-riżultat ta' negozjati twali l maddejjin fuq affas legali ġdid fuq id drogi eh, psikoattivi ġodda. Fl-2013 il-Kummissjoni kienet iġarres qed pakket ta' żewġ proposti biex timmodernizza u taċċellera l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea viżavi dawna is-sostanzi psikotivi ġodda li fl-aħħar snin qegħdin narawhom jiżdiedu brata maġla għanna madwar sammet sostanza ġdida li qed jiġu monitorati kull sena mill-Aġenzija tagħna fl-Lisbona. Il-negozjati fil-Kunsill ma mxewx tajjeb fuq il-pakket tal-2013. U din proposta fil-fatt allura hija riżultat ta' approċċ ta' kompromess li ġi żviluppat taħt Presidenza Olandiża u li waslet għal dan il-qbil fil-Konsil b'appoġġ ukoll tal-Kummissjoni in-negozjati fuq direttiva illi tippermetti li jkun hemm sistema li tikkriminalizza sostanzi psikoattivi ġodda ħadd tkompli għaddejha fil-Kunsill għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni resqet ukoll din il-proposta sabiex ikun hemm dispożizzjonijiet fuq il- sistema ta' ġinsija bikrija ta' dawna sistemi ta' sustanzi psikoattivi ġodda għal eh, fil-ċentru kol tal kontra droga, azzjoni kontra droga u il-vizzju ta' droga fl-Lisbona. Dan huwa pakket ta' direttiva bbażat fuq artiklu 83 bħala bażi legali li huwa bbażat mbagħad fuq il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni li kien trassaq fl-2013. Libet diġà kien ġie infurmat dwar dan il-ftehim li kien intlaħaq fil-Kunsill Of per iż-żewġ rapporters kienu podġaw dana il-punt fuq l-agenda ta' 15 ta' Ġunju. kienet ittieħdet id-deċiżjoni li dan l-approċċ jiġi meħut li wieħed iqis dan kollu bħala pakkett u jittieħed deċiżjoni fuq dan il-far dal-waqt. Ix-xogħol fil-Kunsill issa għaddej ġmielu, il-Kunsill ukoll qed jiddiskuti daw żewġ proposti bħala pakkett u tiġà kellu tliet laqat fuq il-kwistjoni ħajkollna tlieta oħra sa qabel il-miliet ġifieri aħna bħala kummissjoni tassew nittamaw li nkunu nistaw naqblu fuq approċ ġenerali fil-Kunsill u mbagħad il-pakkett kollu jkun jista' jgħaddi diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew. L-emendi tal-regolament li jiffinanzja ċentru Ewropew kontra il-vizju droga jikkomplementaw dak li għanna il-kompromess ġdid ta' sustanzi psikoattivi ġodda dan kollu minnar ma nippreġudikaw dak li stage aktar qudiem fiċ-ċentru f'dan ir-rigward. Dik kienet prezentazzjoni qasira minna naħa tiegħi. Grazzi ħafna Sur Boni kieġbok. Grazzi ħafna. Ziz kollegi, na kontenti li fl-aħħar għandna dan iċ-ċans li fl-axħar u fil-kwestjoni tal-sustanzi psikotivi ġodda ħna fl imkima ma' konsilli deċidejna li fuq dal approċ il-ġdid informejnikom kollegi dwar dan fil-kumitat tal-ibe ta' ġunju aħna fil-Parlament. Nafu li fil-Parlament Ewropew kienu approvaw il- proposta bil-votazzjoni fl-2014 imma il-regolament tal-MCDDA issa proposta tresqet mentri kien hemm toħra oħra li ġew streamlined sabiex ikun hemm tittieħed azzjoni aktar maġla. Jiena kuntent li nara li ħafna suġġerimenti tal-Parlament li aħna dottajna fil-pożizzjoni tagħna tal-2014 ġew inklużi fil-proposta Iżda, ovvjament, huwa differenti issa milli kif kien meta vvota fuq il-Parlament fl-2014 imma tajjeb li l-inqas nas din is-soluzzjoni u jkunu nistgħu nibdew niċċaqalqu. Fuq il xogħol li għamilna fil-budget tal-2017 aħna konna għadna li l-emendi tal-budget tal-EMCDDA jibdu wkoll ikunu approvati minn libe għax dan importanti wkoll biex inqisu attivitajiet oħra li tista' tisvolġi l-EMCDDA. Issa, jiena kull ma ħanajdilkom issa għalina provajt nirrifletti pożizzjoni tagħna tal-Kumitat fuq il-sistema ta' twissija bikrija u l-analiżi tar-riskju. Ta Kemm infakkarkom li aħna konna deċidejna li naħdmu kif qalet il-Kummissjoni għabbażi ta' pakkett li jinkludi wkoll id-direttiva u ħan innegozjaw fuq iż-żewġ files f'daqqa. Nixtieq nitlob il kunsill u l-Kummissjoni sabiex jispjegawna daqsxejn x'inhuwa fl-ma stadju wasal ix-xogħol fuq id-direttiva ħalli jkun idea aktar ċara ta' x'inhija s-sistema. Fisem il-kollega tiegħi Jimenez jiena xtaqt ngħid li hemm bżonn Eh, naħdmu b'mod parallel fuq ir-regolament tal-EMCDDA u l-verżjoni ġdida ta' direttiva. Grazzi. Grazzi. Sir Bonnie. jina n-nexxili nisallem il-lista tal-kellima bl-amment ħadu, ħaddu wili ġifiri xorta nafxem, Signora Stevens l-ewel. Grazzi, Sur President, Sinjuri, il-grupp tiegħi ma ġenerali huwa pjuttost kuntent bis-sistema ta' twissija bikrija u approċċ aktar effettiv għal dawn as-sustanzi psikoattivi u perikolużi. Jiena tajt attenzjoni kbira proposta ta' kommissjoni m'għandix għalfejn ma nagħtijiex rapport sħiħ tiegħi ir-rapport tar rapporter miexi fid-direzzjoni tajba wkoll. Hemm ħaġa waħda biss li xtaqt li l- kummissjoni forsi tindirizza fil-labbas legali ta'kom intomettu li ħaj twaqqaf ċentru illi ħaj jagħmel ukoll ċertu riċerka. U l-aġenziji l-oħrajn ta' l-Unjoni Ewropea jistaw u kol jirreferu mbagħad għall-istudju ta' kummissjoni. Nasab li l-kummissjoni għandha tkun dik li tirċievi dawn it-talbiet mhux hekk il-Kumitat Xjentifiku jista' jiddeċiedi fl-ispazju tal-analiżi tar-riskju jekk għandix jekk għandix ikunu kummissjonati l-istudji. Issa aħna Allura naqblu li għandha tkun il-Kummissjoni responsabbli u mhux il-Kumitat Xjentifiku f'dana ir-rigward u mhux aħjar forsi li l-ewwel ikollok studju inizjali illi jagħmlu iċ-ċentru u mbagħad jekk huma jidrilhom illi hemm bżonn nistaw nitolbu wkoll li jiġi kommissjonat studju flimkien mal-Komitat Ċentifiku u bekk nifrankaw il-ħin ma jkollkom xalfej tgħaddu wkoll l-affarijiet minn um, entita politika. Grazzi Sinjura Gomez, xira naqbi perfettament ma dak li għal Sorboni l-importanza ġifiri illi it-talbiet ta' li jem CDDA um, ikunu riflessi u kol fil-budget. Però ma nix ninsew dak li tal-limna meta morna ċina, ħafna minn dawn is-sustanzi psikoattivi ġodda huma riżultat ta' bidla ċkejkna minuskola fil- fil-kimika, għax għalunna ċinizi ma jimportaħħomx daqs, għax għalu dana u ma għal-konsum mux għall-esportazzjoni. Li jifti d-dija għed njemlu biex xal eccellenti fuq din sistema ta' twissija bikrija, imma irrit ikun hemm dialogu maċ-Ċina ma sax nħallu l-affarijiet jibqgħu sejrinek. Grazzi ħafna snura ħed. Grazzi. Jiena shadow rapporteur li naħdem ma' Surboni fil-fatt fuq dan is-suġġett għal daqsxejn żmien mhux ħażin issa. ir rapporta ta' qabel tassew jinsisti li nkunu proattivi u l-indaħlu kol miżuri effettivi u aktar rapidi Aħna domna ħafna dejjem b'daw il-negozjati, ħafna nistennew li nikkonkluduha. Issa jekk aħna b'dan il-mod jirnexxina xorta nilħu l-istess riżultat, l-inqas il-ħaġa tnqisuha b'mod pożittiv u l-SND jilqa il-proposta ta' kummissjoni m'għandniex problema. L-importanti hu li niżguraw illi dana jiġi implementat illum qabel għada. Grazzi għana issa Thomas l-aħħar kellim. Grazzi. Grazzi, President. Il-pozizjoni sa' Parlament Ewropew ilha ċara. Aħna inna sentejn naħdmu b'mod sistematiku biex nżidu il-budgets għall-EMCDDA. Aħna flimkien mar-rapporteur, rapporter Sur Boni se provajna kun sistematiċi, problema mhix għada fuq livell Ewropew. Il-problema qiegħda fuq livell ta' stati membri li stati membri mumiex għadin jgħatu reazzjoni maġra bizzejiet fuq dawn il-kwistjoni ta' drogi meta faqqat il-kriżi ekonomika fl-2000 u mill-2008 l-qoddim, eh, rajna kemm tnaqsu il-finanzi biex indirizzaw dawn l-affarijiet u ovvjament l-affarijiet akkumulaw. Jiena fil-ħidma tiegħi fuq ammont ta' snin iltqajt ma' ħafna nies eh, illi kienu involuti fid-drogi U b'daw l-aħħar snin għadin naraw li il-problema għadha tiżdied in-numru ta' nies dipendenti mid-droga għadin jiżdiedu. Aħna nistaw natu twissijiet imma ma nistawx natu reazzjoni fuq livell ta' stati membri. Għallek biex t-nejt proset li Kommissjoni Ewropea tal-li kienet proattiva. Nasab li tassew ħaġa sabiħa li rapporter u kol għati prova jżid il-budget u jieħu approċ sistemiku għall-abbuż ta' drogi. l kritika jieni huwa il-nuqqas fuq level ta' stat membru illi tintuża dil-informazzjoni. Rridu naħdbu fuq dil ħaġa dan huwa l-messaġġ illi aħna rridu ngħaddu lill kunsill il-Ministri tal-Intern iridu tassew jibdew jaħdmu biex jikkoperaw mal-aġenziji involuti. Grazzi il-Kummissjoni kjoġbok tista' twieġeb ma fil-qosor għax waqajna lura. Iva fil-qosor. Dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati direttiva, direttiva Bazzikament ħajkolla definizzjoni ta' dawn għal sustanzi psikoattivi ġodda u sistema wkoll biex dekriminalizza sustanzi perikolużi wara li kunem hemm evalwazzjoni tar riskju miċ-ċentru. Dak huwa bażikament il-kontenut ewlieni tad-direttiva u kif qed innegozjati negozjati għaddejjin sew u iż-żewġ elementi qegħdin jiġu negozjati flimkien fil-Kunsill nittamaw li sal-aħħar tas-sena bidu tas-sena d-dieħla nkunu ilħaqna approċċ komuni, approċċ ġenerali. Dwar il-mistoqsija fuq l-evalwazzjonijiet ta' sustanzi ġodda, il sistema fil-proposta hija simili ħafna għal dik li tiġa teżisti. Hemm rapport inizjali li jista' ikun inizjat miċ-ċentru ġifiri li kunem sistema ta' twissija bikrija fuq sustanzi kolla, u jkollna l-informazzjoni ġodda u informazzjoni fuq sustanzi ġodda kolla illi ifedġu. U huma itlet tlet istituzzjonijiet li jistaw fil-fatt jieħdu l-ewwel pass biex ikun hemm dan ir-rapport imbagħad wara jista' jkun hemm talba mill-Kummissjoni ta' Evalwazzjoni tar-Riskju jekk ikun hemm ċertu evidenza fuq sustanza. Jek tħarsu s-sala proposta ta' regolament, ma tarawx din il-proċedura, laqja fil-direttiva, imma proċedura biex t-kriminalizza il-sustanzi fejn ikun sarilom evalwazzjoni ta' riskju u jkun instab li huma perikolużi jew dannużi. U iva naqbel il veru hemm bżonn ta' dialogu maċ-Ċina, dan huwa neċessarju. Grazie ħafna, Sur Boni. Għandkom? Għandkom xie ħsibijiet finali? Iva, grazie Sur Boni. Eh, il-prezentazzjoni tal-abbozz ħajkun fl-20 ta' xar Colleagues, you've come slightly late to this um, point on relocation and asylum and other key issues. Mela, issa naddu għanna punti 8, 9 u 10 ħanuħdu għan flimkien bħala dibattitu konġunt. Martin Fairway, Henrik Nielsen, nishtiqu forsi jiġu għawnek fuq il-podium? Iġabba? If you want to, yeah, if you want to come to the podium. So as Martin Fairway um, and Henrik Nielsen. Mela, ekkif s-sur Verway u s-sur Nielsen jidġu għaw fuq, ħan introduċi daqxen dan il-punt għax waqajna fil-kluri dan huwa dibattitu konġunt fuq tlet um, komunikazzjoni relatati ma separati ta' kummissjoni dwar is-sitwazzjoni tal-applikanti tal-azil fil-Greċja l għanet rilokazzjoni kena rapport kif tafu f'Mejju jew Ġunju ta' Martin Verway u il-kollegi forsi jishti u issa jisimaw minn għandu dwar aġġornamenti fuq il-relokazzjoni nixtieq infakkar kulħadd dwar iż-żewġ deċiżjoni tal-Kunsill ta' Settembru 2015 illi kellhom lan illi jirrelokaw 160,000 applikant għal protezzjoni internazzjonali mill-Italja u Greċja l stati Membri oħrajn minn dak iż-żmien u mbagħad il-Parlament qabel illi mal-deċiżjoni ta' Kunsill biex teżenta li l-Iżvezja għal sena minn dan eżerċizzju f'Settembru, però l-Parlament ma qabilx li 54,000 post ta' relokazzjoni mill-Italja u l-Greċja jkunu disponibbli wkoll għal resettlement ta' Sirjani mit-Turkija taħt l kim sejħa skema eh, one for one, però l-Parlament hawnhekk qiegħed biss jagħti opinjoni. Għalhekk issa nixtieq nilqa' eh, skambju addizzjonali fuq l-implementazzjoni ta' sarija ta' Turkija u l-Unjoni Ewropea fejn is-survey ħajkun qed jagħtina aktar informazzjoni u survey Ikkordina da xogħol ma' kummissjoni f'dan il-rigward, isbat għanna u koll il-sur Nielsen li huwa kap tal-unità tal-azil u jieħuħsib u koll kustja ta' situazzjoni tal-applikanti tal-azil refugjati fil Greċja vizavi Dublin 3 għanna il-rapporter eh, tal-allocations kakela li ma sax kun prezenti, pero għanna l-Malin Bjork, rapporter tal-resettlement ma il-Greens, il-ħodor għandhom xie study group il-lum xie mesta xikunu għawnek, kollegi l-ohra. Naddi l-għawel kelma l-sur verwej sabiex xitini daqxejn aġġornament ta' situazzjoni. Grazzi, President, jina ħanifoka daqxejn fuq situazzjoni dwar l-istqarrija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija kif tafu għadna kif ħriġna t-tielet rapport. U rapport jgħid li minkejja ċirkustanzi pjuttost diffiċli l-implementazzjoni baqa' għaddejja u żdiedet. Il-nies li jizdidu fil-fatt palissa qegħdin kontrollati u anki it-traffikanti qegħdin jiġu mil quta nixtieq insemmi xi ċifri l-ewwel nett. Fis-sitt xhur qabel l-istqarrija bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija kellna 739,000 migrant li ġew fil-gżejjer Griegi fis-sitt ta' wara l-istqarrija id-numru nizzel għal 18,000 iġifri għanna differenza ta' 721,000 immigrant. Dan għatnaqis kellu pat qawwi. Anke fuq in-numru ta' um, persuni mejta jew illi ma instabux fl-ġew fis-sitt xhur bejn April 2015 u Ottubru 2015 582 582 ruħ tilfu ħajjithom jew ebu fl-ġew. Fl-istess żmien ta' din is-sena dan in-numru kien ta' 48. Jiġifieri għandek differenza ta' madwar 534 ruħ. Dawn huwa impatt reali u jixet illi din l-istqarijat bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija qiegħda taħdem qiegħda tilħaq il-miri ewlenija. Il-rerouting kien ftit kellna biss, per eżempju, zidit ta' xi ftit tal-luf meta qabla ma' s-sena li għaddiet f'ċertu rotot, meta għet ħares lejn il-gruppi ta' migranti li naraw dawn huma differenti maħniex qegħdin naraw in-nies li marru ehm, qabel il greċa u s-għadin jieħdu rotta oħra. Is-servizzi ta' ażil eh, Gregi flimkien ma' għazu qegħdin jaħdmu fil-hotspots kolla, issa b'rispett sħiħa li ġi applikabbli Ewropea l-migranti jistgħu u fil-fatt japplikaw għall-ażil u l kozijiet tagħhom kollha jiġu meqjusa individwalment kulħadd għandu dritt tal-appell u jekk l-ewwel deċiżjoni fil-prima stanza tkun negattiva l-immigranti normalment iva jużaw dan il-possibilità ta' appell, ġifieri madwar 4000 ruħ ġew intervistati sissa u kważi l-istess ammont ta' deċiżjonijiet fuq prima stanza ttieħdu madwar 488 eh, deċiżjonijiet fis-sekonda stanza ttieħdu. Il-Komissjoni ħadet azzjoni sabiex taċċerta li jkun hemm għajnuna legali b'xejn għall-immigranti l-ewwel bħala miżura interim permezz tal-UNHCR u mbagħad u b'mod aktar strutturat billi wieħed jagħti għotja servizzi ta' għazil. Eh, Għan, fl-imkien ma' l-msiħba ta' UNHCR, l-EM, aħna, kena aktar minn mit sessjoni bejn b'seba jew smin lingwa differenti sabiex ninformaw l-immigranti bidrittijiet u l-possibiltajiet kollha li għandhom d-dimom. Aħna issa saqdin inkomplu naħdmu fuq bażi aktar strutturata billi ikollna kabini ta' formazzjoni f'kull eh, punt. Aħna nagħtu housing, għajnuna tas-saħħa, għajnuna lil minorenni mhux akkompanjati u madwar 600 post addizzjonali Għalmenu l-għenni mux akkompanjati jeżistu issa, ħna għadin niprovaw inkampaw bin-numru ta' nies li jiġu niprovaw innaqsu minn nies li kienu jilom jakkumulaw fuq il-gżejjer għalhekk in-numru ta' kumitati ta' appell issa qegħdin jiżdiedu dana fil-fatt sar biqbil mal-awtoritajiet Griegi. Il-numru ta' kumitati ta' appell ħajaddu minn 6 għal 13 sal-aħħar ta' dax-xahar. Hemm bżonn li kollna iktar ukoll ħaddiba tal-ejazo. Din hija ħaġa urġenti u aħna nkomplu nitolbu lill istati membri sabiex iwet u l-wedit tagħhom f'dan ir-rigward. Hemm bżonn isir iżjed xogħol ukoll biex intejbu l-kundizzjonijiet fuq il-gżejjer. Il-kundizzjonijiet kienu diffiċli għaliex minħabba n-numru ta' nies illi għadin għammek mwaħla fi gżejjer żdiedu għalix il-proċess ta' eh, jieħu ċertu għammon ta' zmin. Din ovvjament hija xi ħaġa li hemm bżonn tinbidel. Mhux biss għal benefiċċju tal-immigranti manki tal-residenti tal-gżejjer. Aħna qegħdin nagħmlu minn kollox sabiex ngħinu l-awtoritajiet Griki f'dan ir-rigward issa biex ngħaddi mill-ajr għal kwistjoni tal-rilokazzjoni. kellna Mela, il-Komissjoni ħaffet l-aċċess għal fondi 3.2 miljoni sissa il-nataw biljuni u 1.2 minnom ġew kontrattuati u kienem u kol tlet azzjonijiet importanti li nxtieq insemmi mela żewġ grants għall edukazzjoni u s-saħħa lil Turkija ta' madwar 9 miljun tfal Sirjan aċċess għall edukazzjoni u 2 miljuni um, aċċess għal servizzi ta' kura tas saħħa kien hemm flejes ukoll li marru għas-sikurtà 348 miljun li eh, miljun minn dawk li benefikaw kienu Sirjani. Aħna kif issemma bosta drabi anki f'dan il-parlament, jiddefendi mill fatt li Turkija tilħaq il-miri kollha tagħha u deċiżjoni tal-ko leġislaturi biex inneħu il-viża għal vjaġġaturi mit-Turkija fl-Unjoni Ewropea e kif kien ġi eh, maqbul. Grazzi ħafna. Għanna ħafna mistoqsijiet u issa l-ewwel ħan nitkell ħajkellimna s-sur Nilsen għax naħseb ħajkollna mistoqsijiet dettaljati għalik ukoll sur Nilsen. Grazzi, President, mela. Nishtiq nibda bir-rapport tal relokazzjoni u l-punti ewlenin. Meta ippubblikajna rapport kellna 5600 ruħ li ġew relokati mill greċja u l-Italja f'daqqa issa għandna iktar minn 6000 illum il-ġurnata. Nofs dan it-total ġew relokati matul il-perjodu bejn l-aħħar rapport tagħna fl-aħħar tal-Ulju sissa ġifieri qegħdin irrankaw. Ir-raġuni għal dan hija titjib u zida fil-wedit mill-istati membri proċeduri fi Greċċa u fl-Italja sa qegħdin jitwet u mixin ġmielhom. Għandna wkoll dejjem appoġġ minna naħa tal-EASO li jgħinuna fil-proċessar tal-applikanti. Għatem affarijiet imma li rridu ntejbu. Speċjalment il-kwistjoni tal-pledges minna naħa tal-istati membri anke f'termini ta' numru u kif ukoll Ir-regolarità tal-pledges minnaħa tagħhom l-istati membri jridu wkoll iżidu t-tweġiba tagħhom iżidu iħaffu it-tweġibiet tagħhom u nafu li sfortunatament fċertu stati membri dawna waqaw l-ura wis. il kapaċità ta' kolliment kif ukoll iċ-ċentri fil-Greċja hemm bżonn jitjiebu fil-gwar tal-Italja hemm bżonn nimplementaw bisħiħ il-protokoll ta' implementazzjoni sħiħa li għandna speċjalment dak għandu x'jaqsam ma' kontrolli tas-sigurtà li qbilna fuqhom f'Settembru. Fuq il-lokazzjoni issa għandna madwar nofs il-numru totali li kellna fil-konklużjonijiet ta' Lulju, ġifiri madwar 11 minn 22.000, specialment mill-Ġordan u l-Lebanon. Kif smajtu millux kellna madwar 2000 Sirjan li ġew rilokati fit-Turkija ta' din l-iskema. għanna eżis stati membri li ħajkunu issa għadin jihdu sem f'dawn l-isforzi ta' rilokazzjoni mit turkija Daka fil rigward ta' rilokazzjoni nadi sa' rekomendazzjoni ta' kummissjoni fil rigward tal-trasferimenti ta' Dublin għal Greċja. Dawna trasferimenti l-om sospizi mill-2011 wara deċiżjoni mill-qorti ta' drittijiet tal-bniedem. Kien hemm rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni fi Fraru f'Ġunju fil-gwa tal-passi li naħsbu li għandha tieħu il-Greċja sa fl-aħħar rekomendazzjonijiet aħna rajna li kien hemm progress fi kważi l-oqsma kollha fil-Greċja madu mhux biżejjed hemm bżonn isir iżjed speċjalment fuq isma bħal kapacitajiet ta' kolliment, miżuri eh, relatati mal-minorenni mhux akkompanjati, il-twaqif ta' uffiċċji reġjonali ta' azil kif ukoll ċertu garanziji proċedurali bħal pereżempju aċċess ta' rimedju effettiv. Ir-rakkomandazzjoni jgħid f'aktar dettall il-miżuri speċifiċi li fl-opinjoni tagħna għandha tieħu l-Greċja f'dawn l-oqsma dan ovvjament irid jittieħed dejjem fil-kuntest aktar wiesa u l-isfida ehm, illi għadha tiffaċċja l-Greċja kemm fir-rigward applikazzjonijiet ġodda għall-ażil kif ukoll eh, l-isforzi li jsiru għal relokazzjoni. Fir-rigward tas-segwitu aħna li sennew aktar rapporti mill-Greċja dwar kif qed jimplementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet u mbagħad dan għall-punt nerġgħu nindirizzaw f'Diċembru b'rakkomandazzjoni ġdida mingħand il-Kummissjoni u mbagħad bażi ta' u skont il-progress li kun sar nistgħu naraw x'tip ta' għamla ħajjieħdu trasferimenti addizzjonali ta' Dublin, ma ovvjament dana jiddependi mir-rapport. Dwar id-deċiżjoni ta' trasferimenti dana fl-aħħar mill-aħħar huma l-Istati Membri u Rati Nazzjonali li jridu jiddeċidu skont il-każ. Grazzi Sur Nielsen, grazzi tal-li tkellimt fil-qosor, għaliex hawn ħafna kollegi li jixtiequ jintervjenu. Ħanaqralkom il-lista tal-kellima u mbagħad sena laqa. Um,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 Mr. Chisovsky, uh, Brigitte Sippel, Mr. Halahahu, and Mrs. Spinelli. If I missed anyone, um, Soraya, and that's it. So I'm going to close the list. Yep, mela sa sanala il-lista, lista maluqa. li xirridu tweġibi dettaljati minnant il-kollegi tana ma rridx li ikonna biss tweġibi ġenerali għaxo jkun għatjafas wis il-ħin. Mela, jekk joġobkom, zewċ minuti. Zewċ minuti, zewċ minuti, ma mux iktar minn zewċ minuti. Għan nibdew bil-Sinjura Bjok. Grazzi, President. Fu il-sistemazzjoni mill-ġdijt li miex uh, eh, installazzjoni mill-ġdijt din eh, hija xi ħaġa li l-UNHCR għandha kriterji hemm traduzzjoni twila għal dan u għalhekk naħseb iridu nagħmlu distinzjonijiet il-Parlament laqqas ma aċċetta din u anke il-postijiet ta' eh, rilokazzjoni li jistgħu jintużaw f'dak il-qafas. Xi ħaġa li ta' min jikkonsidra naħseb illi il waslet spontanji mhumiex se jiqfu sempliċement għax ikollna l-installazzjoni mill-ġdid Issa biex ngħid xi ħaġa dwar il-rilokazzjoni. Issa l-istrutturi eh, u l-proċeduri huma lesti 5000 jew 6000 le le il-proċeduri mhumiex lesti hemm il-personali u għaniqes għalek fejn huma l-istrutturi, fejn hu l-personal tal-EASO, eh, hemm bżonn li jkun hemm kalendarju biex meta dawn se jibdew jaħdmu, etc. Bat fil-kontest tal-nisa u t-tfal, dal-kapitlu huwa nieqes minn dan ir-rapport, nis oħrajn li jagħmlu mistoqsijiet iktar dettaljati dwar dan imma x'qed jiġri minnhom dawn in-nisa u t-tfal. Hemm xi minnhom qed jistennew l-unifikazzjoni tal-familja taħt il-sistema ta' Dublin qed jistennew eh, u ma qed jiġri xejn il-familji tagħhom huma fil-Ġermanja, fl-Iżvezja, f'pajjiżi oħrajn u rridu nagħmlu xi ħaġa hemm ħafna nies li huma vulnerabbli ħafna f'dawk il-kampijiet fil-Greċja. Mbagħad fuq l-installazzjoni mill-ġdid hija ħaġa tajba li hemm iktar pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw għaliex dan huwa wieħed mir-riżultati l-iktar inkoraġġanti, irridu noqogħdu attenti issa sabiex niżguraw li nfasslu politika illi tista' qed tkompli tappoġġa dawn l-iżviluppi pożittivi u mhux ixejjinhom. Issa fuq il-trasferimenti ta' taħt Dublin inkubu li nerġaw nitkelmu fuq dawn il-trasferimenti, dawn il-nies li huma maqbudin il-Greċja li għandhom id-dritt illi ikunu rilokati. U mbagħad ingħaddu għal trasferimenti taħt Dublin sa tmiem is-sena kif qalu xuħut minn nies. Dana ma jagħmilx sens u nittama li dana mhux se jiġri. Iva, skużani li mux għetintikom ħafna ħin biex titkelmu imma verament il-ħin ijat jafas, Sissinjura sinjura Korazza Belt. Grazzi ħafna, grazzi l-Kommissjoni għal rapport eccellenti taħħa. Jena kont fin nofsenar ta' Turkija fil-bod, fej Bodrum Mula, il-ġimma li għaddit. U jena tkellimt mal-UNHCR, Eh, li għedin jamlu bieċa xogħol eccellenti. Kolli najt li jider ċar li s-situazzjoni edha tiġi kontrollata mill-autoritajiet għax għed jimplementaw il-ftejim imma mhumiex qegħdin imorru iħallu lin-nies jaslu sax-xat mill-checkpoints. U issa qed in-nies jekk iridu kod ma jistawx jibqaw f'mula għal iktar minn 30 ġurnata jridu jmorru iktar uh, fil-partijiet interni tal-Turkija. Issa dan huwa l ftehim jekk wieħed jaqbel miegħu jew le u qed jimplementaw il-ftehim. Imbagħad hemm eh, każijiet individwali huma problematiċi, għalhekk is-sitwazzjoni umanitarja miex perfetta, l-awtoritajiet qed jagħmlu ħilithom biex jimplementaw il-ftehim. Jiena rrid nagħmilek mistoqsija dwar il-fondi, hemm bżonn li dawn il-fondi jintnefqu u malajr. U eh, skont in-nies li tkellimt magħhom jien qalu illi sissa il-flus jider li qed jintefqu sew. Issa fuq il-meal cards ija sistema effettiva kif nista' nevitaw li jinħolo black market eh, għalihom eh, dawn il-cards. Is-sitwazzjoni mhix l-istess għal kulħadd, iridu ngħinu wkoll il-persuni li mhumiex Sirjani. Fil-Greċja is-sitwazzjoni hija fermar u naħseb li huwa importanti illi l in mill-klim sabiħ aħna eh, nifmu kemm importanti l-ftehim li rispettaw għaliex jekk dan il-ftehim jisfaxxa il-Greċja tiġi verament għal-kubteja ma tistax taċċetta aktar eh, nies bħalissa u jkun hemm ħafna nuqqas ta' stabilità fil-pajjiżi tal-madwar. Cornelia Kjoġbuk, Sinjura Ernst. Iva, grazzi ħafna. Grazzi għal dik il-prezentazzjoni. Tlet mistoqsijiet l-ewwel il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Dan il-ftehim li suppost qed jirnexxi mbagħad fuq il-UNHCR il-direttur eh, Korta għallinna li kontrarju għal dak li qed jgħid il-Kummissarju Avramopoulos il-Sirjani li qed jintbatu lura it-Turkija mhumiex qegħdin jingħataw status ta' protezzjoni temporanja. X'qed tagħmlu dwar dan? Kif tistgħu tagħmlu pressjoni fuq it-Turkija biex tiżguraw illi dawn il-persuni jingħataw l-istatus ta' eh, li jirrikjedu il-protezzjoni. Mbagħad hemm problemi kbar fil-Greċja nista qed jgħixu fil-Greċja bħala refuġati u damu mhumiex biss Sirjani. Jew eh, Afgani imma jizidiz u koll. Dawn il-kampijiet ta' dawn il-nis eh, jizidi li għeddin jiexu f'kondizjonijiet tal-waħx u il- il-nis tal-post jasbu li il-persuni li għedin jiexu f'dawn il-kampijiet mumiex se se jirnexilhom jissopportu di xitwa jilħu jimutu. U jiena nistaqsi għaliex ir rizorsi tal-Unjoni Ewropea inklużi l-interpreti u eh, personal ieħor. Tista' tgħidli għalfejn dawn eh, mumiex prezenti fil-Greċja, tista' tajdu li għalfejn memx appoċ mill-Unjoni Ewropea Issa fuq is-sitwazzjoni ta' Dublin, il-regolament Dublin għajdu li xini il-raġuni, xini il-ġustifikazzjoni għal dawn il-trasferimenti li għedin xorta wahda jisiru. Xin bidel? Sabiex dawn il-trasferimenti jisiru possibli anki lejn il-Greċja. Kellim li mis? Jena rajt il-rapport u rajt illi huwa pjuttost ottimist l-affarijiet donnom qegħdin sejrin għall-aħjar. Imma fuq iċ-ċifri jider illi il-lan huwa li jiġu proċessati 500 applikazzjoni eh, fix xar u fil-waqt li qed jaslu 80 ruħ kuljum fil-gżejjer. Jiġifieri hemm 2000 ruħ Eh, li qed jaslu ta' kull xahar li ma jistgħux jiġu proċessati għalhekk aħna rridu nifissaw l-għanijiet tagħna skont ir-realtà. Mbagħad hemm 20,000 post jew eh, rilokazzjoni jiena daw ma rajtomx. Laqqas parti minnhom u lajnuna li inatat li l-Greċja qed tasal tard. Mbagħad eh, bħalli kieku qed kulħadd qed jipponta sebaħ li l-Greċja bħalli kieku kien it-tort tal-Griegi. Issa fuq il-pajjiżi eh, li qalu li se jaċċettaw rifuġati li ħadu eh, ħadu xinies, issa qegħdin jgħidu illi se jibatu il-nis lura lejn il-Greċja li qed kompli xekkilna eh, minn qed jgħid illi jekk nibatu n-nies lura lil Greċja ikun għat kriminali għaliex il-Greċja ma tistax, propju ma tistax taċċetta iktar nies ma nistawx assolutament nibatu aktar nies jew nibatu nies lura l-Greċja Aħna qegħdin nagħmlu ħilitna, nagħmlu dak kollu li nista' bir-refuġati li hemm bħalissa. U għalla volja dan ir-rapport huwa biss rapport illi jati opinjoni ma nistawx inħaltu l-installazzjoni mill-ġdid ma' rilokazzjoni. Għalix jekk namlu hekk se jkun hemm pajjiżi li jiżgiċċaw mill-obbligi tagħhom fir rigward tar-rilokazzjoni. Qasbu sew dwar dan. Signora Intervelt. Grazzi ħafna, President, u grazzi u koll lil zewċ rappresentanti tal-Kommissjoni. Issa, mal-mistoqsijiet li diġa saru għandu xifti toħrajn, Iva, miex intom għeddin tizguraw illi diġi implementata xaħġa li ġiet maqbula li aħna il-koll eh, nikritikawa ħafna. Issa, barra minn da' mistoqsijiet li diġa sarulkom, ikolli najdilkom illi jiena dejjem niskanta dwar il-fat illi ma jkunx hemm rapporti ta' violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem għadni kif rajt illi hemm il-milizji eh, illi qegħdin jibatu n-nies lura lejn it-Turkija u l-awtoritajiet jgħalqu għajnejhom, nies illi qed jisparaw fuqhom. Jiġifieri dawn huma storji illi qegħdin Eh, nisimaw bihom regolarment, mumiex każijiet eh, iżolati. Intom xtamlu meta tisimaw dwaw l-affarijiet l-om l torok jew inkella lill-awtoritajiet tal-Bulgarija i xarru każa ma jmiskom xtaqra ma terġawx, jew inkella verament taħdmu mal-organizzazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal bnidem Mbagħad intom qed tajdu illi dan il-ftehim qed jagħti l-frott għaliex in-numri naqsu imma aħna nafu illi il-flussi żdiedu fuq rotot oħrajn u nixtieq illi tajdu li xi ħaġa iktar dwar dan. Jiena ma naħsibx illi nistaw niddeskrivu din is-sitwazzjoni kollha kemmi bħala waħda ta' suċċess, jekk semaj qegħdin sempliċement nillimitaw il-ħsara. Imma uh, dan din l-statement jew inkella dikjarazzjoni Eh, m'għandix bażi legali kif għalinna Sur Tubon aktar kmini li huwa difensur ta' drittijiet ta' Franza għal illi il-Parlament Ewropew għandu jieħu il-Kunsill u dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Imma mbagħad hemm dik tal-liberalizzazzjoni tal vizi Inti għat li għatem seba standards illi jridu jkunu Eh, rispettati u ma tantx hemm possibilità li dawn se jiġu eh, mill-ħuqa jew irrispettati f'dawn eh, fl immedjat Issa jekk inti tħares lej dawn il-benchmarks nistaw naraw illi fil-fat ma mumiex ma, tlaħqux dawn l-standard, sempliciment it-torok qed jgħidu li iva qed namlu ħilitna. Eh, allura, eh, x'azzjoni intom qed tasbu illi tipproponu għaliex eh, fil-fatt allura hekk mhux se jkun hemm liberalizzazzjoni tal-viżi l-Onorevoli Kowejo. Mela, jien għandi ħames konklużjonijiet. il-livell ta' minorenni mhux akkompanjati li qed jittilfu fil-Greċja hija xi ħaġa li tħassibna ħafna. Il-Greċja mhux issa li tagħmel it-trasferimenti, il-pajjiżi għadhom mhumiex irrispettaw l-impenji li ħadu li jażu irrid jissaħħaħ b'urġenza u bħala konsegwenza il-roadmap biex imorru lura l Schengen mhix qiegħda titħaddem u tiġi segwita mela skont il-UNHCR u l-IOM il il-sim illegali permezz eh, tal-Mediterran minkejja li għadu ma laħaqx il-livelli tas sena eh, li għaddi xorta qed imutu aktar nies barra minn hekk aħna qegħdin naraw nies li qed injaqsmu mit-Turkija lejn l-Italja u nistaqsi. X'qed nistennew traċedja oħra? u jekk eh, dawn il-waslet lejn l-Italja jkompli jizdiedu senal u koll il-bibin jew frontieri tal-Italja. U ma taħsibx li għadna il-bot ħafna minn dak li huwa mixtieq u sur Nielsen il-numri tal-relokazzjoni dejjem kienu baxxi ħafna u l-implementazzjoni hija baxxa ħafna hija diżappuntanti l-Kummissjoni x'tista' tagħmel fir rigward tal-Ungerija u l-Awstrija illi għadhom ma laqgħu il-ħadd permezz ta' sistema ta' rilokazzjoni. Barra minn hekk x'se jsir uh, eh, fir rigward ta' l-Ungerija li bidlet il-Kostituzzjoni tagħha minħabba din il-kwistjoni ta' rilokazzjoni fuq li easo ma taħsbux li l-EASO bżonn li jsir operattiv mara kemm jista' jkun b'aktar mezzi u esperti. Thank you very much. Uh, Mrs. Gomez, please. Well, I I will leave aside the question. Signora Gomes. Jena naqbel ma' Sir Tubon illi għanna nieħdu dan il-kas qoddim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. U naqbel u koll li s-suċċess ma jistax jitkejjel jekk inti ma tkejjel xukoll ir-rotot alternattivi illi il-flussi fihom qegħdin jiżdiedu Din hija dikjarazzjoni li fija nfissa tmur kontra drittijiet tal-bniedem. Issa jiena irrid nagħmel mistoqsija fuq il-mod kif qed jaħdem dan. Em, illi il-flus u il-rizorsi ġew devjati. Da qed jintnefqu Eh, għal ritorni lejn il-Turkija flok ma' skema ta' relokazzjoni kif qabel il-Kunsill. Fi 28 ta' settembru il-reprezentant tal-UNHCR għal illi ebda persuna li batlet l-ura l-Turkija manda dan l-istatus ta' protezzjoni li supposti għanda u li l-UNHCR laqqas għandu access għal biex jitkellem ma dawn il-persuni illi intbatu l-ura. U jina nistaqsikom intom kelkom access, intom tafu xinu għaddej, għed t-ċekjawx, għed isir u jina najdilkom illi uh, din għanda tkun priorita. Għandkom t-ċekjaw biex tajdunna xinu għaddej. Thank you, Hannah. Mr. Weidenhauser, Joe. L-Onorevoli Weidenhauser. Sitzender, äh, zur Türkei. Es stimmt, dass es relativ wenige Übertritte nach Griechenland gibt. Meine Frage ist... Fuq Türkei. Jena dak li ħassibni u dak li għaddej fuq il-frontieri tal-Iraq u tas-Sirja, tat-Turkija. Eh, f'ċerti postijiet hemm il frutti li huma magħluqin għal kollox. Jiena naħseb ikun tkun ħaġa li ma tagħmilx sens jekk il-komplu narqu s-sitwazzjoni fil-Greċja. Hemm diffikultajiet nixtieq nistaqsi fil-pajjiżi illi għamlu wedit il- greċja qed ikollha problema biex tikkompleta l-proċeduri u kemm hemm nies fil-kampijiet fil-Greċja għandkom ċifri, numri, kemm minnhom diġà ħarbu qasmu mill-Bankani u diġà jinsabu fil-tramuntana tal-Ewropa. U barra minn hekk. Għandkom idea ta' x'inhu għaddej fil-kampijiet? Hemm ħafna nies li għandhom ħafna bżonnijiet f'dawn il-kampijiet. Għandhom eh, bżonn għajnuna medika, kura soċjali u eh, mill-laqat jgħidu li li hemm situazzjoni li hija verament tal-waħx għaliex eh, dawn nismu ma qegħdin jirċievu ebda tip ta' għajnuna. kampijiet fejn hemm eluf ta' tfal. u eh, issa risqa xitwa temperaturi jinżlu. Grazzi. Carlos. Għamil ħames mistoqsijiet u jien rritu kolli sitta biex ikolli sitta issa fuq il-kapacità ta' Leazo. Jina mort Malta, zort eh, Leazo u tkellimna dwar l-effiċenza ta' din l-Aġenzija u il- interpreti, intom għattu illi memx bizzejet interpreti għal ċerti lingwi, u dawn li rridu jintbatu mill-aġenziji. Kieku le jazo jirnexxela eh, eh, sibom direttament jiswew 10 darbiet inqas u l-effiċjenza tagħhom tkun 4 jew 5 darbiet akbar. Għalhekk intom biħsibkom eh, tbidlu s-sistema ta' reklutaċ tal-interpreti Jiena favur il-ftejim mill hemm bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija, naħseb li ftejim tajjeb jagħmel sens u naħseb li iva hemm affarijiet li rridu nsolvuhom għaliex hemm problemi li dan il-ftejim ma jsolvihomx mhuwiex soluzzjoni maġika, hemm problemi bid-drittijiet tal-bniedem, imma meta nqablu sitwazzjoni tal-lum ma dik ta' sena ilu fejn jiena l darbohra kont zort dan ir-reġjun, il L-affarijiet huma ferm aħjar issa għaliex kien hemm ferm aktar violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem qabel milli hemm issa. Grazzi ħafna punti importanti diġa semmew ġifieri jiena nista tista taqbizni. L-onorevoli ħala ħaħu. Grazzi. Namel kuraċ meta nisma illi ftejjin bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea qed jagħti l-frott eh, numru qegħdin jonqsu anke ta' dawk in-nies illi imutu marqa fil-baħar, però sa rridu naraw kemm seddum it-Turkija timplementa dan il-ftehim għaliex huma qed jaħsbu illi l-Ewropa ma misseżżhom kelmita viżavi t-Turkija il-riżultati ta' rilokazzjoni għadhom eh, modesti ħafna minn kejja l-ottimizmu tal-bidu, inti taħseb li din hija soluzzjoni ġenwina din il-problema li xider ċar illi ħafna stati membri mhumiex se eh, jirrilokaw il-persuni li qegħdin jitolbu l-azil għalmenu mhux f'numri kbar. Inti għat illi fil-waqt illi il-numri issa qegħdin, eh, anzi il-flussi qegħdin jgħaddu minn band oħra. Issa tista' tgħidilna min qed jasal mill-Libja lejn l-Italja x'nazzjonalitajiet huma dawn in-nies. Is-Sinjura Spinelli. Grazzi. Żewġ mistoqsijiet fuq it-Turkija fuq il-Greċja. Turkija tħassibni għaliex il-kriterji ta' suċċess tal-ftajim et jissemmew il-fatt illi il-numru tal-immigranti li qed jaslu fil-Greċja qed jonqos u anki il-numru ta' nies li qegħdin jerqu fil-baħar qed jonqos ukoll. I mean, però dana fil-fat rridu, u mux minnu għalix n-nis li għedin imutu fil-Mediterran sal aħħar ta' sena se jkunu aktar minn dawk illi erqu fil-Mediterran is-sena li għaddiet għalhekk il-kriterju l-iktar importanti m'għandux ikun dan imma jekk Turkija u x'pajjiż sikur għal dawn ir-refuġati. Jiena rrid insemmi eżempju wieħed loti ta' wieħed sa' erba, ta' wieħed u erba biljuni ta' euro li ġew allokati integrazzjoni ta' dawn ir-refuġati. Jiena rrid nkun naf kif huma qed jiġu kontrollati dawn il-fondi u kif nistgħu eh, naraw u niżguraw illi dawn jintnefqu Fu eh, affarijiet importanti pal l-appoċ ekonomiku u l-edukazzjoni ta' dawn ir refugġati U jien nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni tafx li 89% ta' refugġati fl-Istanbul u Gaziantep m'għandhomx eh, għajnuna umanitarja u li biss 15% ta' tfal Sirjani qed imorru l-iskola. Il-bqija eh, jintużaw u jkunu sfruttati bħala ħaddiema tfal ta' l-età jiena naħseb illi l-ideja illi sa' Deċembru ta' din is-sena it-trasferiment ta' Dublin meta aħna nafu illi hemm affarijiet li mhux sejrin sew u hemm ħafna aspetti tal-akkoljenza fil-Greċja illi uh, mumiex edin jaħdmu sew u dan u manu nuqqasijiet sistemiċi illi hemm fil-Greċja, dan skont il-rapport ta' organizzazzjoni li edha tikkontrolla situazzjoni fit-Turkija mbagħad fuq id-detenzjoni ta' nies li huma morda serjament anki tfal taħt l etal mod partikolari fit ċentru tal-Iżaleda il-Kummissjoni qed tgħid li qed tagħmel ħilita biex ittejb l-affarijiet fil-Greċja u naħseb li laqas dan huwa minnu għaliex in-numru ta' personal fl u persuni ta' li joffru assistenza, fosta l-assistenza legali għadhom ma waslux, dawn in-nies għadhom ma waslux fil-Greċja, waslu ftit li xejn. U għalhekk dak li qed tagħmel kummissjoni fil ferma tiegħi mhumiex soddisfaċenti u laqas dak li qed tagħmel il-Greċja mhu biżejjed. Grazzi. And finally, uh, Soraya Post, please. Thank you. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, ja, de flesta frågor... Grazie ħafna. Ħafna mill-mistoqsijiet diġa saru, jien għandi xi ħaġa simili għal dak li saqsiet Barbara. Mit 2.7 miljun refugġat Sirjan li jem fit-Turkija, kemm minnhom għandhom aċċess għal faċilitajiet pal kampijiet u kemm minnhom li qegħdin jgħixu barra fit-triq dan skont l-informazzjoni li għandkom intom. Jiena meta kont f'Istanbul rajt numru kbir ta' refuġġati li m'għandhom m'għandhom saqan fuq rashom m'għandhomx fejn jmorru fosta manka kien hemm tfal. U dan 3 biljun euro l-Unjoni Ewropea tagħti lit turkija il-Kummissjoni kif qed tassigura li dawn it-Turkija tonfoqhom fuq min għandu bżonn. U dwar is-seba' jew it-tmien rekwiżiti għal turkija il-biraħ fil- aħbarijiet tal-Iżvezja kien hemm il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Tork jedet u jgħid illi eh, dawn illi jekk it-Turkija mhux ser tieħu liberazzjoni tal-viża ser tħalli dawn ir-refuġjati jitilqu fejn jridu. Allura il-Kummissjoni milli ma proċessa ta' dejja kif qed tejji sabiex eh, tindirizza din il-kwistjoni u taffaċċa reġim ta' Erdogan. Il-Kommissjoni, grazzi ħafna. Għani prova nwieġab bil mistoqsijiet kif l-aħjar li nista skużawni jekk ser inqabbes xi mistoqsija. Jekk tkun waħda importanti fakruni. Mela komment dwar ir-relokazzjoni forsi Isra Nielsen imbagħad jalabora ftit iżjed. Kien hemm kumment illi l-proċeduri mhumiex qegħdin jitħadmu u mhumiex f'posthom iva ma' il-proċeduri eħe qegħdin jaħdmu. U fil fat tistaw taraw li numru ta' relokazzjonijiet dawn l axħar xhur zdiet mhux ħażin. Il-numru ta' relokazzjonijiet ma kienx ola mill-li ju, mhux minħabba nuqqas ta' kapaċità min-naħa tal-Greċja. Ma kien hemm l-ebda żvijar ta' rizorsi fil-fatt il- servizzi minnaħa tal-Greċa l lokazzjoni zdiedu kif ukoll anka minnaħa tal-EASO il-problema għalfejn il-numru ta' relokazzjonijiet mhuwiex ola huwa il- numru ta' persuni li l-istati membri l-esti li jaċċettaw. U kemm qed idumu biex huma iwedu li jaċċettaw it-tali numru ta' rifugġati. Kien hemm ukoll minsemma semma it-trasferimenti ta' Dublin u li jerġgħu jibdew dawn it-trasferimenti. Jiena wkoll rajt li l-mezzi ta' xandir kienet jikkummentaw dwar dan, il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni hija illi it-kompilja tmemx il-kondizzjonijiet għat komplija ta' trasferimenti taħt Dublin ma nista' ngħid xejn iżjed dwar dak. On the uh, kien hemm ukoll mistoqsija fuq il- kard uh, li naħseb qed tirreferi inti għal programmi soċjali li bdiet l-Organizzazzjoni Dinija l-Ikel fit-Turkija naħseb li qed referi għal dak il-programm inti, jiena jekk mhux jispall l-iskop ta' din l-iskema li twaqfet bil-kollegi tiegħi minn DG Echo huwa illi tingħata assistenza l madwar miljun il s Sirjan, speċjalment dawk li żjed vulnerabbli. Din l-iskema naħseb li ġiet infassla b'tali mod illi mm, kemm jista' jkun jitnaqqas l-użu ħażin tagħha. U dan iwassalni biex nikkummenta wkoll fuq kif ser ikun hemm kontroll fuq eh, l-użu tal-fondi. Għawek il-Kommissjoni issegwi proċedura normali. Ġifiri, il-finanzjament li Turkija jinata forum differenti. Per eżempju, din il kart tiġi finanzjata permezz ta' strumenti eko, ġifiri li aħna natu appoċ li l-imsieħba ta' fiduċa tagħna u dawn l-imsieħba mbagħad iridu jagħtu rendikont ta' kif qegħdin jonfqu dawk il-fondi palma jagħmlu dejjem wara kollox. Imbagħad hemm fondi oħrajn illi joħorġu mill-funds IPA u hemmhekk għal darb'oħra jintużaw proċeduri normali bis-salvagwardi normali tagħhom. Also a number of of uh, of colleagues. kien hemm ukoll uh, xi kellima illi semmew id-diskussjonijiet li kellhom ma' Vincent Kostel mill-UNHCR Ma nafx eżatt meta seħħet din diskussjoni li semmejtu u veru illi kien hemm żmien illi anka hu kien imħasseb minħabba l-fatt illi ma kellu l-ebda informazzjoni dwar dawk il-Sirjani li kienu ġew ritornati u fil-fatt jiena kont irċivejt email minn għandu stess fejn huwa Eh, konfermali li dik is-sitwazzjoni kienet ġiet solvuta kien irnexxielhom jirrintraċċaw lil dawk il-Sirjani li kienu ġew ritornati fit-Turkija u fil-fatt kienu kelmuhom. Mit-53 il-Sirjan li marru lura Turkija volontarjament 44 minnhom ingħataw protezzjoni temporanja u disa minnhom iddeċidew min jeddom illi jitilqu li jmorru lura lejn is-Sirja. Jew għataw qalbhom mill-istatus ta' protezzjoni temporanja jew sempliċement qasbis talbuħ. dwar ir-riżorsi tal-EASO. U jekk dawn ix jintefqu tajjeb. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar l-użu ta' servizzi għall-interpretat. Aħna ġili rajna xi bidliet fil-mod kif lejażu. Eh, jappoġġa l-awtoritajiet Grigi fil-fatt issa qegħdin jagħtu kuntratti diretti lill interpreti propju reġunijiet li semmejt inti. Dika xi ħaġa illi diġà qiegħda issir u barra minn hekk kienu qed jagħtu kontratti lill interpreti mill-post, interpreti lokali sabiex jgħinu anke fil-proċess ta' reġistrazzjoni, ġifri qegħdin nitalmu mill-esperjenza li kellna. Hemm xi ħaġa li mhix faċli li ssiba fuq is-suq u dawn huma l-esperti fil-qasam tal-azil. Emmek għanna daċxajn staġnar u emmek aħna qegħdin nitolbu lill-istati membri sabiex iwedu iżjed eh, risorsi biex inkomplu inħaffu dan il-proċess ta' azil. Is-semmitu ukoll il-kwistjoni tas situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell iżjed ġenerali. Nista' nżarħilkom magħkom illi l-Kummissjoni tieħu dawn il-rapporti bis-serjetà. Dawn il-kwistjonijiet aħna niddiskutuhom regolarment mal-awtoritajiet torok u anka mal-NGOs u l-immaġina illi fil-rapport ta' tkabbir illi ser jinħarġ iżjed tard dawn il-kwistjonijiet se jsemmew ukoll. Imbagħad hemm ukoll punt ieħor u dana kull meta niltaqa' ma' xi ġurnalist jew xi ħadd ieħor li jkollu xi interess partikolari dejjem tqum din il-mistoqsija. Jiġifieri x'jiġri jekk il-ftejm jisfaxxa fix-xejn. Jiena bħala parti minn xogħli irrid nassisti bl-aħjar mod possibbli li l awtoritajiet Griegi sabiex jimplementaw dan il-ftejm il-ftejn ma' Turkija ġifiri ma nistax noqgħod nispekula dwar x'jista' jiġri jekk il-ftehim ma jibqax hemmhekk. Jiena xogħli hu li niffoka fuq li nara li kemm jista' jkun dan il-ftehim ikun wieħed ta' suċċess. Kien hemm ukoll xi kelliema illi semmew il-kwistjoni tar-rerouting. u kien hemm insaqsa x'nazzjonalità għandhom dawn il-persuni illi eh, jieħdu ta' differenti. Provajt insib statistika, l-istatistika rilevanti. Nista' nibatilkom tabella zjettart tard bil-ċifri iżda li nista' ngħidilkom għal b'mod ġenerali ġeneralment huma nies mill-Afrika illi jieħdu ir-rotta tal-ċentru tal-Mediterran, ġifiri jaqsmu mill-Libja lejn l-Italja. Is-sena l-oħra kien hemm eh, xi ftit eluf Sirjani li qasmu mill-Libja lejn l-Italja iżda din is-sena rajna li dik iċ-ċifra dbaxxiet mhux ħanajdilkom li issa m'emm ħadd il-qasam imma hija ċifra ħafna ħafna iżgħar. Ma qed nifinta xejda li qed ngħidilkom huwa kollu bażi ta' statistika. Ma nistax ngħidilkom li m'hemm ħadd li qed jipprova jieħu rotot oħra, rotot ġodda, e, rajna fil fatt li kien hemm żieda fil-numru ta' nies li qed jużaw ir-rotta li taddim il-Bulgarija. Imma dawn huma nitkellmu fuq ċifri baxxi u fil-fatt jekk intom tħarsu lejn il-numru ta' wasliet f'pajjiżi li mhumiex fuq qudiem ġeneralment f'din il-kwistjoni taraw li hemmhekk iċ-ċifri naqsu ħafna. Kien hemm ukoll eh, mistoqsijiet u tassib leġittimu ħafna nista' ngħid dwar is-sitwazzjoni fil-Greċ, is-sitwazzjoni fil-kampijiet u anka eh, fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż. il-kollegi minn DG Echo taw eh, Eh, iżjed fondi għal eh, sabiex jingħata iżjed appoġġ permezz ta' numru sa' organizzazzjonijiet bilan illi eh, l-akkomodazzjoni li hemm tiġi armata apposta għax-xitwa u anka sabiex titħejja skema għal-kera. Dinja skema li għedha titlesta bħalissa sabiex kemm jista' jkun inkunu nistgħu nilqgħu iżjed nies f'kondizzjonijiet aħjar. Dwar fullar żejjed fil-faċilitajiet jiena li zed li ħassibni bħalissa mhuwiex mhumiex l faċilitajiet li hemm fil-Greċja kontinentali ma fuq il-Gżejjer. Ħana għafawek jekk bist xaħġa ħaġa tistaw tiġbiru l-attenzjoni u nweġibkom jisib tajt. Yeah, just to pick up on, on some of the other questions also, uh, first of all on... Mela dwar mistoqsijiet l-oħra. Irridu niftakru illi li għazo tiddependi fuq il-kontributi tal-istati membri. U fuq dan jiddependi il-rizorsi li kolla li għazo. Kif semma l-kollega tijaj, Eh, l-istaġnar mhuwiex hemmhekk imma iva hemmhekk għandna xi problemi u eh, dana ħanżommu f'moħħna fil-proposta l-ġdida li ħanippreżentaw dwar l-Aġenzija tal-Ażil, jiġifieri kif nistgħu nkunu ċerti li konna l-esperti tal-Ażil lesti li nkunu nistgħu nibatuhom fejn hemm bżonn malajr. Dwar dawk l-istati membri illi ma ħadux sem fid-deċiżjonijiet tal relokazzjoni, nista' nfakkar illi l-Austria per eżempju hemm sospensjoni fil-kas ta' dan il-pajjiż u semmek mhux problema, manna problema per eżempju bil-Ungerija illi maċċettat eh, l-ebda numru. U il-Kommissjoni għandha dritt li tieħu miżuri skont it-trattati. dwar il-referendum li kien hemm fl-Ungerija u forsi bdil fil-Kostituzzjoni hemmhekk nipreferi ma nikkommentax. Dwar il-tkomplija ta' trasferimenti lejn il-Greċja taħt Dublin, għawek għed nitkelmu dwar nuqqasijiet sistemiċi fil-sistema griga li il memmek għal ħames snin issa bżonn li din is-sitwazzjoni tispiċċa u naraw illi l-istati membri eh, jikkonformaw ruħhom ma' Dublin kif suppost. Dan eh, huwa essenzjali jekk irridu illi kunem stabilta fil-politiki migratori u sabiex nerġaw lura għal sistema ta' Schengen li taħdem sewwa. Aħna ma d-deċtejnix jekk eh, nirrakkomandawx li jerġa' jkun hemm eh, bidu ta' tħaddim ta' din is-sistema u dan ser narawh ma' żmien b'mod gradwali. Grazzi ħafna. naħseb illi inti tider illi kien pjaċir tijak illi tkun għawek illum, turini anka minn kif eh, tġipruħek, nixtieq eh, najt illi u importanti ħafna li nżommu aħna dialogu tagħna miegħek. Nitkellmu dan il-ftehim tal-Unjoni Ewropea mat Turkija li huwa problematiku skur mhux forsi u issa qed inħarsu lejn politika ta' installazzjoni mill-ġdid illi tkun waħda ta' suċċess u li taħdem fl-isfond ta' situazzjoni ta' dritti tal-bidem diffiċli ħafna. Allura xorna huwa illi namlu l-analiżi tagħna kif suppost f'dan l-ambjent politiku inti għandek il rwol ta' koordinatur f'dan l-ambjent diffiċli u għana hemm bżonn li nżommu l-kuntatt miegħek jekk ma jkunniex kuntatt miegħek ma nistgħux inwetqu l-rwol tagħna. Għalhekk huwa tajjeb li inti qed hawnhekk illum flimkien ma' Sir Nielsen u naturalment b'sessjonijiet bħal din dejjem ikunu intensi tajjeb illi insommu id-dialogu ma'kom għaliex qed huma ħafna kwistjonijiet, kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u anka kwistjonijiet oħra relatati ma' stati membri. Illum sfortunatament ma nix iżjed ħin sabiex inkomplu, sabiex eh, inkomplu niddiskutu. Mem lebda dubju illi Hemm ħafna tħassib dwar il-Greċja u kien hemm anke kollegi li raw li kien hemm tibdil raw bajnejhom u tkellmu dwar dak jiena inħoss illi hemm bżonn illi ikon min minnaħa tagħkom iżjed ta' spiss biex bekk aħna ikunu nistaw nżommu rendi kont ta' l-izvilupp li qed ikun hemm fil-prattika f'dawk li huma drittijiet tal-bniedem u affarijiet oħra, allura dik hija talba li qed nagħmilek kiena meta inti ġejt l-aħħar f'Mejju jew f'Ġunju eh, minn dak iż-żmien l-ewwel ftit żmien mhux ħażin u tajjeb jekk ikonna sessjonijiet bħal din iżjed ta' spiss. Aħna wek nagħmlu eżerċizzju ta' skrutinju parlamentari u kif semmiet is-Sinjura Gomes, tajjeb li konna delegazzjoni, nibatu delegazzjonijiet oħra emmek fil-post biex ikonna iżiet informazzjoni. Allora, grazzi tal-li kontu għawek, grazzi li l-kollegi u kol tal-li kontu konċizi, naf li dan huwa suġġetti komplikat ħafna u dom nafti imma raġunijiet ovvji. Allora, nirringrazzja l-kom grazzi li l-kollegi. Mela, kollegi, Anna. Eh, il-kwistjoni ta' rapport ta' progress dwar il-sistema komuni ta' azil Ewropea. Nishtiq illi għannamlu anka dan il-punt ta' malaj malaj. So we move on to this related item, is the reform of the common... Mela, t-nitkelmu fuq il-reforma tal-CEAS il-Presidenza Slovakka u dan il-Komitat edha wek sabiex ta ġurnana fuq id-dibattitu li kien hemm fil konsil ta' ġustizja Affarijiet Interni il-ġimgħa l-oħra dwar il-proposti li tresqu bħala parti minn dan il-pakkett tal-ażil. Ser nitlob lis sur Simonak sabiex kemm jista' jkun fil-qosor jista' jgħidilna x'kien diskuss f'dak il-Kunsill. Skużawni ma jistax ikonna dibattitu iżjed twil dwar dan, imma nista' nibdew issa u jekk ikun hemm xi mistoqsijiet, forsi imbagħad nerġgħu niddiskutuhom darb'oħra. Forsi tista' tieħu ħames minuti biex taġġornana daqsxejn sur Simonak. Kjoġbok. Thank you very much, Mr. Chairman. I will indeed try to be as concise uh, Mela, ħalli prova nkun konċis informattiv kemm jista' jkun. Kif taf il-Kummissjoni ppreżentat pakkett ta' proposti leġislattivi żewġ stadji. F'April u Flulju. Il-Presidenza però dawn il-proposti tarhom bħala serje komplessa ta' proposti interkonnessi Il-Presidenza ddeċidiet li tipproċessa dawn il-proposti fil-Kunsill flekk imsejjaħ three-track approach l-ewwel wieħed ikun mamul mill-abbozz ta' regolament Eurodoc u regolament fuq l-Aġenzija Ewropea tal-Azil, presidenza biħsieba tibqa' dejja biha sa l-aħħar tal-mandat tagħha. Anke sabiex niksbu pożizzjoni ta' kunsil fuq daw żewġ proposti. Fl-istess waqt, beħsibna nissoktaw bid-dibattiti fuq il- l-abbosta revizjonijiet ta' Dublin u regolamenti oħrajn illi aħna nqisu li huma t-tieni stadju tal-proċess tagħna ġem kunċetti komuni jew simili bejn dawn iż-żewġ proċessi u għalhekk wieħed jista' jqishom bħala parti minn ħaġa sħiħa. It-tielet stadju hija fir-rigward tar resettlement framework il konsil ġaj qabel ma dan l-approċ tal-Presidenza fil-laqa tal-ħamis. Issa permetti li nidilkom daqxejn x-gwida ġivejna fuq daw il-proposti dwar euro dak. Iddiskutejna xi punti pendenti ma' delegazzjonijiet u delegazzjonijiet mod speċjali taw appoġġ sħiħ għal l-ħuq tal-miri tal-proposta kif ukoll l-estensjoni tal-possibilità ta' aċċess tal-forzi ta' forzar tal-liġi għall-Eurodak. eurodac Fuq l-Aġenzija tal-Azil, ma ġenerali l-Istati membri qablu mal-miri tal-proposta u it lan illi insaxħu irwol ta' dak li attualment wa lejazo. Fost l-affarijiet li ġew diskussi kienu l-mekkanizmu ta' monitoraġġ u evalwazzjoni ta' sistemi ta' żil u akkoljenza tal-Istati membri. Xi Stati membri qalu li dawn li dan ix-xogħol jaf jieħu wis mill-Aġenzija u forsi anki jimmina il-fiduċa li tgawdi din l-Aġenzija mill-Istati Membri. Għanna nittemaw li sal-ħar s sena kif għad jirrexxinu noħorġu pożizzjoni tal-Kunsill. Fuq il-regolament ta' Dublin, aħna fil-Kunsill finalizzajna l-ewwel eżami tekniku tal-proposta Maġġoranza ta' delegazzjonijiet jaqblu fuq il-bżonn li jkun hemm riforma tal-regoli attwali ta' Dublin u jappoġġaw ukoll il-miri ewlenin tal-proposta. Ġifiri li jkun determinat mod aktar effettiv l-istat membru responsabbli. Dwar il-mekkanizmu korrettiv il-presidenza bħalissa qed fittex modi kif jista' jkun hemm dibattitu kostruttiv fil-Kunsill dwar din il-proposta. Dwar il-direttiva tal-kondizjonijiet ta' akkoljenza u oħrajn għadin attwalment għadin diskutuhom fil konsil pero maħniġ avanzati fuq dawn il-files da' soħrajn dan għaliex il-proposti waslu fl-Ulju u l-Istati membri għandhom bżon ta' aktar żmien sabiex janalizzaw proposti tant komplessi u importanti. Il-qafas ta' lokazzjoni speċjalment ġi diskuss mill-Ministri fil-Konsil. u għal darbohra qablu li dan huwa parti mill-proċess sabiex tinsab soluzzjoni għal influssi migratorji. il presidenta ħadet nota tal-opinjonijiet kollha madwar il-mejda u nemnu illi bekk nkunu nistaw anke nkomplu niżviluppaw ix-xogħol tagħna fuq din il-proposta bl-aktar mod kostruttiv. Niqafaw u nistenna bil-ħerqa l-mistoqsijiet tagħkom tajjeb mela dawk kienu sommarju tal-konklużjonijiet imma element importanti u kolla għaw xaħat li għandu mistoqsija speċifika Sofien Tfelti Kirchbog. Mistoqsija pjuttost ġenerali. Grazzi tal-aġġornament, nifhem li qed titkellem tkellem fissem 28 stat membru li żgur mhux ħaġa faċli, imma pjuttost sorpriża minħabba dondu li mentom għadin tħossu l-ebda sens urġenzaw fuq sma oħrajn bħal pereżempju miżuri ta' sikurtà jew dikjarazzjoni mat Turkija liberalizzazzjoni tal-viża kulħadd jaqbel kemm hemm bżonn naġlu proċeduri urġenti, naqbżu proċeduri normali, ma dan jisu għalija u koll urġenti u koll nqis li hija kwistjoni plustos diffiċli minn anki jsejħilha kriżi. Allura jekk hija kriżi m'għandniex forsi nkunu daqsxejn iktar ħfief fit-tweġiba tagħna natu reazzjoni daqsxejn aktar rapida. Daqqa waħda l-konsil għalfej ma jħossx li din is-sama dix kriżi allura. Mistoqsija pjuttost diretta, Sinjura Hormark, kiex ċbok. Biex inkompli ma dak li qalet Sofija Intfeld jinħat l-impressjoni li fil-Kunsill u kollem nuqqas taqbil fuq qatt ta' aspetti bħal Dublin, rilokazzjoni u affarijiet simili. Naħseb li għal-presidenza l-affarijiet xejn huma faċli minħabba fekk. Għandi mistoqsija speċifika fuq il-lokazzjoni, aħna attualment qegħdin diskutu il-kodiċi tal-viża u mill-li fimna l-istati membri ma jixtiqux illi il-viża umanitarja tiġi meqjusa bħala parti mill-kodiċi tal-viża ma parti mill-fajl tal-relokazzjoni. Tistgħu timmaġinaw li din il-viża umanitarja tkun inkluża fl-iskema ta' rilokazzjoni. biex forsi anki uh, inkunu nistaw navvanzaw għax dan huwa approċ pjuttost aktar flessibli mhux hekk jiġifieri għandek viża umanitarja bħala possibilità u mill-banda l-oħra mbagħad tista' tqis tista' wkoll taħdem fuq il-skema tal-lokazzjoni sabiex dik tiġi implementata wkoll. L-onorevoli li jmiss jiena ir-rapporter fuq il-proposta ta' rilokazzjoni għal-Parlament Ewropew u Nixtieq nkun naf daqsxejn iktar dwar jekk intom iddiskutejtux fuq kif il-proposta fl-opinjoni tal-Istati membri tejn it-tisħiħ ta' programmi nazzjonali. U tkellimtu wkoll kif tistgħu iżidu numri ta' persuni rilokati għaliex dawn huma iż-żewġ punti ewlenin illi jiena smajt minant partijiet konċernati interessati fuq livell nazzjonali u ħagħuħra jekk ma tkunx tip ta' kalendarju f'moħħkom, is-Sinjur Anna Gomes. Intom, kontu tafu li kena grupp ta' esperti riċentement fuq ir revizjoni ta' Dublin u li għalu illi minn flok sistema bbażata fuq deterrenti, ritorni u um, koersjoni konna sistema bbażata fuq il-protezzjoni u kooperazzjoni tal-applikanti għall-azil. Il-Konsil il-konsidra li juża il-proċedura ta' azil temporanja li kienet intużat fil design fis-sitwazzjoni tal-Kosovo. Il-Konsil għat diskuta l-bżon illi ikolna mezzi u rotot legali ta' kif in-nies jiġu f'pajjiżna ħalli ma jkunux sforzati jiġu hawnhekk kumbat minħabba l-irregolarità kif issejħu l-entom ikollhom jitolbu għal azilu konsil kunsill qatt diskuta l-implikazzjoni ta' sikurta meta inti kollok eluf ta' nies fuq territorju Ewropej mingħajr zittijiet bażiċi? kif in situazzjoni issa, grazzi ħafna Sira Spinelli, grazzi għandi mistoqsija fid-dallu ta' dak li qalet Sinjura Intveld fuq il-fatt li l-Kunsil donnu mhux qed iħoss l-urġenza tal-kriżi. Xtaqt insaqsi. Jekk din it-tip ta' attitudni riluttanti min-naħa tal-Kunsill ix minħabba l-fatt li issa fil-Kunsill donnu hemm sottogrupp ta' pajjiżi illi huma tassew kontra politika ta' l-azil. Ibbażata fuq is-solidarjetà tal-pajjiżi membri u kontra wkoll koll eh, miżuri ta' relokazzjoni. Meta nitkellem dwar sottogrupp, ovvjament, qed nitkellem dwar il-pajjiżi tal-Visegrad illi il-pajjiż tiegħek huwa wieħed minnhom jina nifem li jintillu mawnek ijat pal titkellimna pala president tal-konsil imma inti rappresentant kol ta' pajizek, muxak ta' pajiz membru ta' Visgrad. Grazie fil-qosor kemm jista' jkun. Innuqqas sorġenza jew il-fatt li maħniex qisu qegħdin naraw kriżi. Nassigurak li presidenza attwali m'għandix priorità ikbar f'termini ta' pjanar ta' urġenza u pressjoni ta' żmien milli li proċessar tal-pakket tal-azil. Konvint minn dan, mish ħanaqot nidħol fuq kif id-delegazzjonijiet prioritizzaw il-ħizma tagħhom fuq dawn il-files. Naqbel li forsi stajna ħaffu iżjed ix-xogħol imma presidenza hija lesta li tieħu eh, u tagħmel id-dibattitu ma' delegazzjonijiet jridu daqsxejn iktar izmin biex jenalizzaw il-proposti fid-dettall. Minix inħossa din għasta urġenza fil-Konsill onestament. Dak li xtaqt ngħid fuq dan il-punt. Dwar in ta' għaqda fil-Konsill. Iva, Għadin il-bot ħafna mill-li kunem konsensus fuq ħafna affarijiet. U l-għan fondamentali ta' presidenza tagħna huwa biex inkomplu nsettqu fejn hemm il-għaqda u nkunu kostruttivi kemm nistaw kemm jista' jkun fejn memx m'hemmx fuq il-viżas umanitarji. Iva huwa l-iskop tal-Presidenza li tara kif il-kunċett ta' viżas umanitarji jkunu wkoll inklużi fil-proposta. Pero għadna fi stadju bikri ħafna biex naraw jekk dan jkunx possibbli. Dwar il-lokazzjoni kien hemm mistoqsija dwar il-Kunsill ġaj. Jekk dan għaddiskutix li jiżdiedu n numri fl-iskemi nazzjonali. Il-Kunsill ma diskutix skemi nazzjonali u ma diskutix daw l-aspetti ta' skemi nazzjonali bħalma huma n-numri, aħna nar ħamis diskutejna il-qafas ta' relokazzjoni diskussjoni iktar fuq il-proposta tal-Kummissjoni u ma tinkludi l-ebda tip ta' numri di proposta kif ta' sew. Dwar ir revizjoni ta' Dublin, u li jkun hemm protezzjoni u kooperazzjoni aħna flimkien mal kollegi tiegħi nafu bix-xogħol ta' esperti inkluż dawk li għadmu fil-Parlament Ewropew u kien hemm bosta studji li ġew ukoll ippubblikati mill ħadima tal-Parlament Ewropew nassigurakom milli daw jingħataw l-attenzjoni devuta lilhom. direttiva dwar protezzjoni temporanja jekk dina intużax, dan huwa strument li lema ntużax u ma ġiex diskuss. Għas sempliċi raġuni li l-Kummissjoni li suppost titressa il-proposta għall-użu tal-direttiva tal protezzjoni temporanja ma resifiex di la sali għadżu laqqas din is-sena il konsil fil-fatt ma kienx f'pożizzjoni li jiddeċidi dwar dan u għamennu il-Konsill ukoll ma iddiskutix l-użu ta' dan l-istrument b'inizjattiva propja tiegħu. Il-Grupp Visegrad jekkux forsi dan il-ħati ta' dik ir-relottanza li teżisti. Mela, nerġa' lura għal punt oriġinali tiegħi li ma naħsibx li huwa minnu li hemm xi tip ta' eh, nuqqas ta' ħeġġa li mxqat naraw kriżi huwa minnu li hija rappreżentant ta' Presidenza tal Kunsill bħalissa kif ukoll ta' pajjiżi musta hija illi niġġudika jekk il-Presidenza Slovakkja hijiex qiegħda taġixxi bħala honest broker Dikan nħalleħ fidejkom, hija xewqa tiegħi. Imma mbagħad taraw intom f'jannar jekk irna x'inni xaħna jekk għamilni x'aħna xogħna tajjeb. Dik għastalda dan kumitat u għanni soħra li ġudikaw mhux jiena. Sofi napprezza l-tweġiba ehm, onesta li rċevejna u nafu li mhux faċli jkun hemm bil ma laqqas hawnhekk huwa faċli aħna wkoll għandna opinjonijiet eh, diverġenti ħafna ma' gruppi kollha preżenti hawnhekk din is-sala impenjati biex nilħu r-riżultati. Jina waħda mir rapporters fuq il-mekanizmu ta' korjenza għadin naħdmu fuq kalendarju li permettina nibdew negozjati fil-bidu ta' rebbija. Ġifiri, jekk il-Presidenza Slovakka forsi tista' tħaffef daqsxejn u tipprova tikseb riżultat li jippermettana nibdew li tippermettina nibdew negozjati forsi min jaf. Saħan sitra sas-sajf inkollna xi ħaġa li tkun ġiet adottata. Iva, dakka kien punt utli ħafna grazzi Sofi qed nifhmu l-punt tiegħek. Kien hemm punti politiċi li saru mbagħad hemm ovvjament ix-xogħol tal-Presidenza li irid isir irid jgħidu dana il-fajl napezzaw il-ħidma li issir u uh, nixtieq nesprimi dan l-apprezzament hawnhekk lill presidenza Grazzi ħafna għalhekk tar-rapport tiegħek kollegi. Issa, AOB maw xejn tajjeb mela l għalimis ħaskun fl-20 ta' Ottubru fid disa ta' filgħodu laqa ġurnata. Grazzi.